Okay. Everybody, you've had, you've had a few... Tajtkom ftit tal-minuti biex tkunu tistaw tpoġġu. Grazzi, jekk joġobkom, tistaw tpoġġu. L-koll. Għalix ħafna voti aktar tard. Allura ħjar nibdew. Issa. Ser naddu għal punt numru 10 fuq l-agenda tal-lum. Managers ta' fondi ta' investiment alternativ. Rapport dwar dan u l-konsiderazzjoni dwar l-emendi. Jena konxa li traduzzjoni tal-emendi waslet il kom ftit tard, pero rapporter jaħseb li jista' jkollna diskussjoni tajba. Pero fi 16 ta' Marzu għandna tini diskussjoni dwar dan. Issa ser noddi kelma rapporter biex jippreżenta. Grazzi, Signora President. esis kollegi l-ewwel net nixtieq namel żewġ avviżi zar, Ħanżom fil għan itkellem minuta l-aktar għal kull emenda. It-tieni net niskuża ruħi ma' sħabna tal ħodora xil il-parti l-kbira tal-emendi sew għat mhux ħażin ta' foresti u nispera li ma jżommu nix din il-ħaġa waqt il-votazzjoni jżommu u dimajni u għawna l-votazzjoni. Ovvjament kif għattint l-emendi waslu tard, mux it-tor ta' servizzi għax l-atta emendi fl-ħar fl-ħar mill-ħar 1669 kienu ħafna dawn, servizzi kellhom ħafna x'jagħmlu għalhekk waslu naqra tard. Imma naħseb li huwa siwi li konna din l-ewwel riflessjoni kull deputat jaf x'emen diressa u jista' jappoġġhom l-emendi tiegħu u dan jippermettilna wkoll nagħmlu punt fuq il- kuntatti differenti illi eh, kelli matul il-periodu ta' tħejja. Kelli ħafna eh, kuntatti għoddejtom kelli xi 110 eh, taħdita ma' persuni li soltu għawnek nsejħu l-għom il-lobbyist imma fil fatu huma professjonisti li jiġi spiegawna l-fema tagħhom u dan jikkontribwixxi biex niċċaraw l-affarijiet li rapporter ikun jaf aktar eh, eh, xikun hemm. Però mhux qed nibnu alleanzi hemmhekk. Kelli kuntatti ma' servizzi tal-Kummissjoni u mal-Presidenza Spanjola, ovvjament, illi komplit fuq dak li ħallit il-Presidenza Svediża. Fil-ġimgħa ta' Strasburgu kelli taħdidiet bilaterali ma' kull wieħed mix-shadow rapporters u anke tħaddit ma' kollegi li xtaq jitħattu miegħi anke jekk eh, id-dettall eh, fuq eh, il-kitba u naqra primaturu dak affert nitrattaw għam aktar il-qoddim. Għadek tkellimt fuq il-kalendarju l-lum ser ikolna dal-iskambju li ħaj jippermetti illi nċaraw ċertu affarijiet, ħarġan il-taqaw fil-16 ta' marzu biex ikolna ehm, taħdidi ġodda. Nittama għal din id-data forsi ikun naqra ambizzju Swiss imma nittama li sadakinar nkun nista' nippreżenta l-emendi ta' kompromess li qed jiġu diskussi, nittama dawn ikunu fidejja. Dan ċara diskussjoni u l-votazzjoni tkun tista' ssir kif inhu previst fit-12 ta' April. Imbagħad ikun hemm iż-żmien ta' diskussjoni mal-kollegi mal-Presidenza u mal-Kummissjoni biex nżommu mal-kalendarju li aħna stabilixxejna u nittama li b'din il-mira nkun nista' nidiskrivi test li jkun effettiv, pragmatiku, li ma jdumx wis, imma jasal għax jekk aħna ħanqodu nisten qabel ma ndaħlu r-regolamenti li huma meħtieġa, aħna nkun qegħdin nżidu r-riskju tal-ġejjini. Issa fuq il-diskussjoni li kellim mal oħrajn mal-kollegi, il-professjonisti, shadows, il-presidenza. il presidenza Jiena relativament ottimist fuq il-possibilità li naslu għat-test, qed ngħid relativament għax eh, ovvjament wieħed ikun realistiku għandu ma xi xi qabad qabel ma jasal għal dak li jrid. Però naraf li matul il-ħames jew erba' xhur li għaddew il-pożizzjonijiet evolvew. Il-professjonisti kienu dawk li kienu kontra regolamentazzjoni għallun id-direttiva naqblu eh, maħa imma irridu noħorġu dak kollu kien hemm min biddel femtu u min taf l-pożizzjoni tiegħu iltqajt ma' professjonisti li eh, bħalma qal il-kummissarju fi smih tiegħu illi eh, ma jridux regolamentazzjoni u supervizjoni, anzi li jridu supervizjoni u din l-attitudni pożittiva ippermettit li nbidlu ċertu punti tekniċi sabiex il-regolamentazzjoni li aħna nfasslu tkun taqbel mal-mira li għanna aħna, dik li nevitaw il-riski sistemiċi. Jew inkella li jkun hemm xi partijiet bla regoli anarkiċi fid-dinja. Mhux qed nirregolaw għal gost li nagħmlu regoli rridu nsibu eh, regolamentazzjoni tkun effettiva pragmatika, nerġa' nirrepeti, u li tqis ir-realtà tal-industrija finanzjarja. Minn dan il-lat Jiena għadni nemmen li l-ambitu ta' direttiva għandu jkun eh, miftuħ daskem ġiet determinat mill komissjoni Dak kollu li eh, huwa kopert fil-flusit għandu jiġi kopert f'din id-direttiva. Jiena nipproponi żewġ metodi. L-ewwel net il-kjarifika. Aħna rridu nindefinixxu b'mod ċar dak li mhuwiex font, x'mhuwiex font, ħalli ma jkunx hemm ehm, biżgħat illi ma jkunx ġustifikazzjoni, pereżempju holding ta' parteċipazzjoni industrijali mhux font li jekk ma jkunx istrument ta' ehm, kont kollettiv. Rridu napplikaw il-proporzjonalità, imżon li l-proporzjonalità tkun reali. Mux li eh, noqogħdu namlu ħafna klim u najdu sma fl-aħħar mill-aħħar ħajkun hemm l-istess regoli għal kulħadd. Lekin kien proponi wara li rajdaw l-emendi li din ir-regola ta' proporzjonalità tiġi definita u naslu kol biex najdu li ċertu fondi domestiċi illi huma regolati b'mod sodisfaċenti jikunu qed jissodisfaw l-obbligi tad-direttiva jkunu jistgħu jiġu eżentati mill-formalitajiet il-ġodda. Eżempju, fil-fondi magħluqa Ġermaniżi fejn hemm investitur wieħed li b'mod ġenerali jkun professjonist li juża dawn il-fondi biex wettaq l-attivitajiet finanzjarji tiegħu. F'dan il-każ mhux meħtieġ illi fuq dawn il-fondi, fuq il-ġestjonarji ta' dawn il-fondi obbligi ta' informazzjoni illi eh, jgħoddu bis meta jkun hemm ħafna investituri. Mena, fuq l-ambitu dik it-triq li għedni nipproponi. Tieni qasam fejn riflessjoni tal-kollegi wasun biex nibdel il-fema tjorrit najt li din il-fema nitalitej kienet biss bazi ta' ħidma. Din hi kif ħan trattaw il-pajjiżi terzi sa ħanajt kentejn fuq dal affarijiet bad nisma' lill-kollegi għax pija Jiena għandi linja illi taqbel ma dak li jiena prezentajt fil-bidu ta' din il-ħidma. Mela fuq il-pajjiżi terzi qed eh, ta' trabi l ewropa la għandha tkun forsi u laqas eh, trid tiftaħ il-bibin taħħa biex kulħadd jgħaddi minnha kif irid. Kien hemm proposta konservattiva li saret. Għax eh, il-proposta tal-Kommissjoni derli li kienet utopika u diskussjonijiet li kelli wasluni biex nasdal biex niproponi miżuri ġodda. Ikun hemm żewġ perjodi, perjodi tranzitorji irdu naslu aħna jekk nagħmlu tliet snin, erba' snin jew ħames snin. Imbagħad ikun hemm il-perjodu ta' wara ta' tranzizzjoni, matul it-tranzizzjoni ir-regoli tad-depożiti eh, eh, nazzjonali jkomplu japplikaw. U il-kondizjoni li applikaw illum ħajkomplu japplikaw għal marketing. Matul dan il-perjodu ħanfittxu l-ekwivalenti fuq l-inizjattiva tal-Kommissjoni u b'appoġġ ta' superviżuri finanzjarji. Meta jgħaddi dan il-perjodu tliet snin, l-erba' snin jew il-ħames snin, ħikun hemm żewġ soluzzjonijiet jew inkella l-ekwivalenti jiġi rikonoxxut għal xi pajjiż jew ieħor fejn ikun il-ġestjonarju l barra mill-Unjoni Ewropea u dan il-ġestjonarju jkun f'sitwazzjoni identika bħal dik ta' ġestjonarju fiħda l-Unjoni Ewropea kollu l-possibilità illi eh, bih dawn il-fondi fl-Unjoni Ewropea u jibbenefika mill-passaport biex jgħaddi biex ngħidu hekk. Għal dawk li m'hemmx ekvivalenza, il-marketing tal-fondi tagħhom tkun projbita fl-Ewropa u tkun strittament projbita u jkun hemm eh, klawzola illi tippermetti illi dawk il-fondi li jeżistu bħal pereżempju meta eh, jkun hemm id-direttiva li komplu jeżistu biex ma jkunx hemm asma ħabta u sabta ċertu attivitajiet mena. Eh, dak kif fuq il-pajjiżi terzi l-orjentazzjoni tal-proposti il-ġdida, il-proposti l-ġodda tiegħi nispera illi li nkunu nistgħu nikkonfermaw jekk din il-proposta taqblux maħa jew nkellem bżonn nerġgħu naħdmu fuqha mena Sinjura President eżis kollegi dawk huma l-ftit elementi li jiena xtieq nagħti mingħajr ma ntawwa l-wisq. L-1669 l-emenda ma qrajthomx kollha imma nwedkom ħanqrom kollha bl-istess raqqa u jien qiegħed eh, dispożizzjoni tal-kollegi kollha shadow rapporters jew dawk li resqu l-emendi biex niltaqa' magħhom u biex niddiskutu rrid ngħid li dawn eh, il-laqat rridu siru bejn il-5 u 6 ta' marzu u 16 ta' marzu ħalli kolli l-emendi ta' kompromess fideja sa' dik id-data. Ringrazzja kulħadd ta dawk li jenu, nixtieq nitlob favur, signora President. Naddu għal Wolf Kings preferi wara, għandu eh, impenn ieħor wara li kollu ħallina. U eh, jiena qed nistenna ħafna wkoll eh, kontribut minn għandu. Grazzi. Ja, um, ja, Tajja, pues. Uh, thank you, uh, Chair. Uh, ich bin in der Tat in, in großer Eile und bedanke mich für die Ausnahme. Iva, jena xiftit maġġel. Allora, grazzi tal-li ħalejtni nitkellem qabel il-Soċjaldemokratiċi. Xħut mill-kustjonijiet ġaġew iċċarati. Ma jidirx illi aħna wasalna fl-aħħar tad-dinja b'din id-direttiva. Anke jekk fit-8 ta' frar jiena ġbart direttiva EAIFM dwar falliment sistemiku u jina nispera li fl-axħar kunu nistaw nitċaraw dawn id-dubi li jiflinna. Jina ressaqt bosta mendi. Li fan nitkellem dwarhom fil-qosor. Jena mux ser nuqot nidħol fi dettal mħabba li ma tantx għandi ħin. Dak li jett huwa li rridu nibatu il-dokument kollu lill-Kummissjoni eh, fil-format oriġinali tiegħu u nġibu żewġ direttivi speċifiċi. Jiena naħseb li huwa diffiċli li dan niksbuh. Jiena naf illi l-Kummissarju Barnier għandu opinjoni differenti. Kummissjoni trid tkopri l-fondi kollha. Huma kollha jridu jaqgħu taħt l-ambitu tad direttiva fil-opinjoni tal-Kummissjoni iżda jien ħassejt li l-hedge funds u l-private equity huma dawk li aħna qegħdin nimiraw u għalhekk jridu jinqasmu. Issa John Paul diġa qal li hemm bosta fondi u mhux biss il-fondi speċjali fil-Ġermanja. Hemm l-investment trusts li huma nizlin fil-borsa fir-Renju Unit, family trusts fil-Svezja. John Paul diġa qal li dawn irdu jkunu soġġetti għad-direttiva. Jekk huma huma koperti taħt regolamenti nazzjonali u għalhekk rridu narawhom bħala ekwivalenti. U għalhekk ma jridx ikun hemm aktar burokrazija fuq dawn il-fondi. Jina u koll rrit li konna eh, reġim eh, mux daqsek eh, mimli zejiet u għalek ma jistax ikonna leverage funds jekk dawn ikunu taħt il-500 miljon u ma jirdu kun soġġett għal light regime. huwa neċessarju jekk dawn ikunu reġistrati u jkunu konformi ma' regoli ta' trasparenza naħseb dan jgħin biex ma jkunx hemm ħafna pis fuqhom issa dwar l-evalwazzjoni. opinjoni tiegħi u din hija riflessa fl-emendi tiegħi hija li aħna m'għandniex bżonn ta' evalwatur terz. irdu niżguraw li l-evalwazzjoni ssir minn korp indipendenti. Dan jista' jkun jagħmel parti mill-kumpanija. Issa, ir-responsabilità dak li għandu xaqsam l-evalwazzjoni din hija marbuta mal-managers ta' fondi ta' investiment alternattiv. Jista' jkun hemm eċċezzjonijiet nazzjonali, pereżempju il-Cross Property Funds fil-Ġermanja. Dawn irdu jiġu evalwati minn evalwatur terz. fl tijaj jena jiena illi aħna rritu konna depository rule speċifika l-iktar marbuta ma' responsabilta. Jiena fassalt il-kompiti ta' dan il-depository. jena naħseb ta' klandu għandu xaqsam id-dettal aħna rridu nistennew il-kommissjoni din ma taris biss lej IFM ma taris u koll lej l-usits. Nittamaw li din tasal qabel ir rebbi u qabel il-vota ħari fil-plenarja. Għalli xemmek, un bad ikun nistaw naraw lejn il-kompiti u l-responsabilta, un bad il-kwistjoni tal-leverage. Tom tiftakru li Jiena kontet li kontet li bżon ta' domandi speċifiċi, iżda mbagħad aħna kallimna lezzjonijiet, id-definizzjoni ta' leverage jidher li hija aktar diffiċli. Leverage mhux dejjem tfisser leverage. Lek, fl-emendi tiegħi jiena jiena naqbel ma dawk mal proposti tal-Konsil, jiena qed fil-proposti li l-istati membri jistaw jifaslu kondizjonijiet. Mux skont kif għal Jean Paul li il-font nifsu rrit jiddetermina l-leverage. Ġifiri sa jew nħalluha kif inhi sħiħa jew nkella nħalluha fidejn l-istati membri. Mbad dwar l-asset stripping. L-asset stripping japplika l-iktar għal private equities għal kemm jista' jaffettwa l-hedge funds Hawnhekk naħseb irridu nagħmlu xi ħaġa. Huwa l-asset stripping mhux fil-maġġoranza tal-każijiet imma eħe, eh, dawn jiġru. U għalhekk il-proposta tiegħi hija illi kull min għandu l-equity fil-kumpanija tiegħu u jrid ikun involut f'kumpanija biex jagħti valur miżjud matul iż-żmien li ovvjament il-fondi tal-private equity huma dwar dan kollu f'dan il-każ il-porzjon tal-equity irrit jibqa' mħalli hemmhekk għad l-inqas għal tliet snin fil-kumpanija ewlenija. U mhux ikun bħalli kieku kien xi super dividend. Issa dwar pajjiżi terzi diġa' tkellem ġan Paul. Jiena nixtieq ngħid għal darba rridu niżguraw li l-Ewropa lajja fortezza u laqqas xi ħabs. U għalhekk il-kapital irid jidħol fl-Unjoni u joħroġ mill-Unjoni. U essaċ aħna nistgħu nużaw il-sistemi nazzjonali. Mbagħad nagħtu ħames snin, tliet snin, erba' l-Kummissjoni il-Komissjoni fl snin li ġejjin trid tistabilixxi kriterji ta' ekwivalenza u tifferma wkoll f'temiet ta' ekwivalenza Jekk dan kollu kun ta' suċċess, mela allura mbagħad nagħtu dan il-passaport il-passaport lil kumpaniji terzi. Il-kumpaniji trid tiżgura li r-reġim skolla jiġu koperti u jekk dan ma jiġrix kif probabbli ser isir. Mela allura f'dawn il-ħames snin irid ikun hemm 28 reġim li jkun japplika għal pajjiżi kollha. Daku da kollu l-kelli xinejt, wara li tkellimt ma' Jean Paul u oħrajn, jidher l-affarijiet sejrin ħafna ħjar minn kif kienu għaddejjin ftit ta' xurilu. Naħseb li fl-aħħar mill-aħħar tan l-ħuftejn dwar dan, grazzi. Grazzi. Robert, taqt titkellem issa? Grazzi, Signora President, eżis kollegi. Ma wasalt naqra tard, ġifiri ma smajċ dak li qal eh, li siħbi Ġan Gozess u niskuża ruħi. L-ewwel net nixtieq ngħid li fuq dawn l-emendi 1669 l-emenda la kelli il-ħin u la irrida li naqrom kollha. Imma qed nara li għad kbir tal-lobbyist rawhom dawn qabilna u qegħdin jgħaddu na rekomendazzjonijiet għandi lista sħiħa imdaqsa ta' emendi eh, li fuqhom jimissida li nivvota fuqhom qed eh, ninota dawn il-proposti eh, kollha ta' emendi li fuqhom il-lobbyist jidrilhom illi aħna nistgħu naqblu fuqhom għalija dik se tkun lista negattiva. L-emendi ġifiri dawk li ċertament mhix ħanivvota fuqhom Aħna unek mux qed namlu direttiva biex noġbu il-lobbyist, qed namlu direttiva unek biex naġebu law il-konsumatur Ewropew rridu direttiva illi darba għal dejjem twaqqaf din l-spekulazzjoni eċċessiva li għamlet tant ħsara fis-swieq u li għadna imbatu mill-konsegwenzi tagħha kemm makroekonomiċi u kemm mikroekonomiċi rina favur direttiva li eh, tkun ta' fejn għandha taqta u jiena naqbel ma' rapporter mod partikolari meta jgħid li m'għandux ikun hemm eh, eċċezzjonijiet. Smajt li l-kollega Klintz illi jrid fil-fatt żewġ direttivi jekk fimsew. Ma jidirlix li tkun idea tajba. Ovvjament Hemm differenzi bejn il-hedge funds u l-private equity u ħafna oħrajn. Wieħed jista' jqis dawn id-differenzi f'direttiva waħda, ma jiena kemm xejn favur li jkun hemm istrument wieħed u istrument li bis-saħħa tiegħu eh, nistgħu eh, nispraw ruħna minn direttivi oħrajn Illi jeżistu bħal usits. Għalli jkollna level playing field, l-istess regoli għal kulħadd. Issa fuq il-pajjiżi terzi jiena jidher li li ovvjament aħna maħniex ħanibnu l-Ewropa fortizza. Imma aħna rajna li rridu eh, natu vantaġġ l-dak li qegħdin fih dan l-Ewropa aktar minn dak li huma barra barra mill-Ewropa. Jiena jidher li illi ħafna investituri rridu l-kwalità, rridu s-sigurtà. ħafna darbi smajt il-kelma flight to quality. Jekk rridu tikketta Ewropeja li tkun ekwivalenti għal supervizjoni tajba l-kwalità naħseb li nistgħu noħolqu su intern aħjar għal prodotti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Għanna qoddimna diskussjoni twila li mixxer tkun faċ li l-grupp tiegħi ta' soċjalisti qiegħed għad dispożizzjoni tar-rapporter biex infittxu kompromessi validi u naf li Marġan Paul Gozes, aħna ħansibu dan kompromessi validi. Jekk il-grupp eh, liberali tal-ħodor jew il-grupp oħra jixtiequ jingħaqdu ma' din it-tfittxija ta' kompromess il-grupp tiegħi huwa miftuħ. Imma mhux ħanamlu kompromessi biex ta' parsa minna kompromessi, rridu xi ħaġa soda. Rridu fuq kollox neliminaw darba l dejjem dawn il-pratiċi skandalużi illi rajna matul dal-aħħar snin. Qed nitkellem fuq eh, dawn il-leverage effects li kienu eċessiva ħafna. Naf li huwa diffiċli illi wieħed jiddefinixxi x'kienu dawn il-leverages eċċessivi. Imma aħna nagħmlu proposti li ovvjament jistgħu jiġu diskussi, imma fil-fema tiegħi hemm bżonn regoli ċari. Dan japplika wkoll għal prattiċi oħrajn. Bħal pereżempju l-asset stripping illi seħibna Klint tkellem fuqhom. Jidher li huwa jaqbel illi l-intraprizi ma jkunux jistaw eh, jamlu din il-ħaġa. ħagħuħra um, short selling. Il-beħ ta' assi ġifiri li ass u jħet ikunu tijaw fil-fema tijaj. Ma naħsibx illi hija ħaġa illi eh, moralment ħat toħloq eh, problemi li wieħed eh, jiddetta b'mod partikolari jekk inħarsu lej Lehman u Rockfell down. Waslu f'xifer l-irdu minħabba dan il-short selling. Il-grupp tiegħi jżum sot fuq din il-ħaġa jdu naħu din il-prattika li ssir fis-suq. Mena, dak huma l-ewwel kummenti tiegħi naħseb ħajkonna ħafna drabi konna qoddimna eh, dan il-mazz ta' karti hawnhekk qoddimna blemendi li ħajdu naqressa qoddimna mhux ħażin. Grazzi, nix nara x eh, tal-ħodor, sajed, jew Sven, tixtieq titkellem Sven tajjeb Pascal kien fan ma mhux qiegħed taw illum sfortunatament. U għalhekk l-ewwel ħaġa grazzi tassew Jean Paul. Tal-ħidma tiegħek. Ma nafx kinti inti bżajt illi 1669 emendi seta' jispiċaw fix-xej naf illi kellek ħafna eh, li jeli minn marqat biex inti stajt tagħmel din il-ħidma. Impressjoni tagħna. L-kwissjoni tagħna hija dik l-emendi mhux serin jiġu rifjutati u accettati ma spiss jiġu minn sorsi differenti, miktuba minn awturi differenti u ovvjament fl-aħħar mill-aħħar. Xi drabi fuq xulxin. Inti mandekx għalfej taqra l-istess ħaġa. Imma ovvjament dan għajjem kustonijiet interessanti dwar l-influenza tal-lobbyist hawnhekk fil-proċess ta' ta' deċiżjoni fil-komitat. Jiena marriċ nitkellem dwar dak kollu li jiena ktibt, imma jien nixtieq nitkellem fid-dettall dwar xi punti illi naħseb li jaqbel li ndiskutuha maħjar fil-komitat tagħna l-ewwel ħaġa. Il-kwistjoni ewlenija hija jekk leverage irid jiġi regolamentat jew le u salima limitu. Hawnhekk hawn bosta opinjonijiet differenti. Forsi dawk eh, l-aktar uh, forsi dawk ta' liberali huma dawk li l-aktar eh, imorru li l-in mill-opinjoni tagħna. Sur Gozes fil rapporti tiegħek kemm ideja dajfa dwar dan. U l-mistoqsija u l-għanija hawnhekk hija jekk aħna għandix sistema finanzjarja illi mod ġenerali jgħat ila wisf dak li għandu xaqsam il-kreditu tal-leverage, u jekk aħna rridux nirregolamentaw jew le, ovvjament hawn pariri differenti dwar dan. Aħna l kol eh, smajna smieħ fil-Kumitat tal-Kriżi fejn aħna iddibattejna dan din il-kwistjoni. U l-grupp tagħna huwa ċar fil-pożizzjoni tiegħu. Aħna għandna problema marbuta mal-livell ta' leverage u rridu ximot mod jew ieħor nlimitawha. Din hija xi ħaġa li importanti wkoll għas-sistema bankarja. Imma naħseb li hija xi ħaġa li rridu niċċaraw malaj kemm jista' jkun. Aħna għandna l-istess pożizzjoni dak li għandu x'jaqsam il-kwistjoni ta' kemm hija waħdanija l-viżjoni tagħna dwar is-suq Ewropew dak li għandu x'jaqsam il-fondi, u għal għal oħra insibu opinjonijiet differenti. Hemm opinjonijiet differenti f'dak li għandu xaqsam ir-rwol li reġim eżistenti għandu jkollu fil-ġejjeni. fl ta' rapport kien hemm bejbet u ieħor kunsens vast fost il-liberali u l-konservativi. Ġifieri, għal-fondi li huma maniġġati esternament aħna nistgħu nkomplu nużaw ir-reġim ta' private placement nazzjonali iżda fortunatament inti fl-introduzzjoni sul gozes qed kif ukoll fl-intervju mal-eżeko et li inti eh, biddilt l-opinjoni tiegħek u saqt aktar eh, lejn l-opinjoni tagħna. Aħna naqblu li ma jagħmilx sens li f'dan it-tip ta' suq ikonna eh, autorizzazzjonijiet u permessi differenti. U għalhekk il-lezzjoni li tallimna mill-kriżi din l-ideja ta' kompetizzjoni f'dak li għandu x'jaqsam eh, l-iktar regola dajfa marbuta ma' regoli ta' establishment huwa mod ħażin kif naġixxu. Irridu nagħmlu separazzjoni ċara bej supervizjoni uniformi minnaħa u regoli uniformi minnaħa l-oħra. U ovvjament il-kompetizzjoni miftuħa f'dak is-suq regolat. Ma jridx ikonna frammentazzjoni ta' sistemi ta' supervizjoni differenti. Kwistjoni oħra Ja xifti topika bħalissa hija dik ta' l-attakki spekulativi fuq il-Greċċa. Din il-kwistjoni t-tur ċar illi neħtieġu namlu xi ħaġa eh, fir-rigward tal-fondi u l-attivitajiet tagħna. Sinjura Lagarde qalet f'intervista importanti qalet ċaru tont illi aħna irridu regolamentaw l-attivitajiet f'dawn il-fondi. Aħna ma nistawx naċċettaw attakki spekulativi fuq l-integrità tas sistema tal-euro. U għamennu illi hemm problemi fil-Greċja u għamennu kol illi mux l-istati membri koll għamlu bizzejed biex jitrattaw il-problemi tagħhom. Dan u għamennu. Iżda dan mux l-istess pal meta wieħed jgħid illi aħna rridu nippermettu dawn it-tip ta' attakki sistematiċi, attakki spekulativi. Aħna rridu nużaw din l-opportunità mhux biss biex nirregolamentaw il-fondi li eh, tiġu kummerċjalizzati fl-Unjoni Ewropea, ma wkoll fondi li qegħdin jispekulaw f'dak eh, li ħadsam prodotti fil-żona tal-euro. U dan ma jinsabx bħalissa eh, fil-abbozz ta' rapport. U naħseb li rridu niddiskutu aktar dwar dan. fejn aħna naraw spekulazzjoni marbuta mal lasti fl-Unjoni Ewropea, l-autoritajiet ta' supervizjoni irridu kunu jistaw jintervjenu. Ma nistawx nejdu dawn huma esterni, dawn huma investituri. Ma nistawx nħalluhom hekk. Aħna mhux qegħdin nippruvaw niddefendu l-investimenti li ġejjin minn barra, dan mhux l-argument imma jrid ikolna possibilità illi hawnhekk nagħmlu xi tip ta' supervizjoni u eh, nirregolamentaw dan kollu. Sissa dan għadu ma ġarax, iżda l-eżempju tal-Greċja jagħmel lilna ċara illi rridu naġixxu aktar dwar dan. Irridu nagħmlu xi ħaġa aktar minn dak illi għamilna sissa fl-abbosta rapport. Nixtieq ngħid ukoll li aħna nappoġġaw xuħut mill-emendi tal-grupp tal-SND u aħna għandna pożizzjoni simili, pereżempju dwar is-short selling u dan japplika wkoll għall asset stripping. Jider li aħna rdu nkomplu debattitu tagħna direttiva trid tmur tagħmel passi ieħor u ngħidu li aħna ser nipproteġu l-kumpaniji kemm jista' jkun. Ser nipproteġuhom minn dawn it-tip ta', ta prattiċi. Ovvjament, mhuwiex faċli li wieħed jagħmel definizzjoni meta aħna nitrattaw każijiet ta' asset stripping. Imma għandna każijiet li jistgħu jkunu eh, jagħtu input tajjeb lil din id-diskussjoni u ma nistgħux ngħidu li aħjar nħallu l-affarijiet kif inhuma bħalissa. Memx għalfejn ikonna diskussjoni dettaljata miegħek, mm, nixtieqlek laqwa suċċess b'dawn l-emendi l-1669 aħna ser nipprovaw nkunu miftuħa għal dialogu pożittiv u nittamaw li aħna nkomplu għaddejjin eh, fl-istess eh, tri li diġà bdejna mixjin fiha. L-opinjoni differenti li għandna nuqqasijiet li hemm nittamaw li nkunu nistgħu niddiskutu f'aktar dettall dwar dawn il-punti imma aħna qegħdin insegwu dawn il-prinċipju wara din il-kriżi l-ebda operatur ma jista eh, joħroġ mir-regoli. Irrid konna supervizjoni Ovvjament, minar ma niskoraġiċu l-investituri, ma jem eh, prattiċi li bdew din il-krizi u jistaw kolom effetti sekundari taħsara, aħna ma nistawx li dawni komplu għaddejjin, ma nistawx naċċettaw spekulazzjoni fuq il-moniti, asset stripping eccessiv, naħata kumpaniji, eh, leverage eccessiv, il-suq finanzjari, dwar dawn il-kustjonijiet irridu namlu xaħġa, jina naħseb li dan l-spirtu fil-komitat, eh, huwa spirtu tajjeb U aħna nisabu ħerqana li naħdmu aktar miegħek rapporter u eżis kollegi. Grazzi, Sajid. Grazzi ħafna, Signora President, u nixtieq intenni l-kommenti ta' qabel fil-faħru l-xogħol ta' Sur Gozes u l-kooperazzjoni u anke Shadow Rapporters l-oħra li tkellimt magħhom. Ħanżomma erba' punti għax ovvjament għanna friċi siħet ta' fuq il-mejda. prova nitkellem aktar fid dettal fuq minn ġejjin lejn l-emendi tiegħi bħala parti mid-diskussjoni. Nix irrika li skambju ta' ferrit ma' sur kozess fuq dawn. L-ewwel kwistjoni jaw naqbel ma' xedew rapporter tal-SND illi ħanidu nħarsu l-interessi tal-konsumaturi. Din hija importanti, imma fuq li ma' konsumaturi qed nitkellmu meta nħarsu din il ħagġa għedin ħarżu dawk li għedin il-fadlu l-lum il-pensjonanti da u dawk li investu fondi tal-pensjonijiet. U l-fondi tal-pensjonijiet investew fil-hedge funds, l-equity funds u fondi oħrajn eh, ta' investiment alternattiv. Jekk ħan limitaw l-investiment fondi li mhumiex tal-Unjoni Ewropea dan ser inqas li u ser inaqas it-faddil għada pitada ta' ħafna nis li qed jaħdmu ħafna l-lum fl-Unjoni Ewropea u ser ikun hemm taqis fiq li tabeħ 15-20% jekk dan ta' takkumulaħ għat-tasni tara li ser ikun hemm tnaqis kbir fil-pensjoni li ħafna ħaddiema l fl-Unjoni Ewropea jistgħu jistennew jina u kol kontent eh, fuq il-fema tal-surgazes um, fuq il-klawzola tal-grandfather u anke fuq il-pożizzjoni fuq il pajzi terzi sakemm ġurisdizzjoni oħra jkunu ċari fuq x'iridu jagħmlu u xi kriterji jridu jimxu magħhom biex ikun hemm ekwivalenza. Nifmu l-ekwivalenza ma jfisix li jkun hemm eh, l-istess ħaġa. Għatta ġurisdizzjonijiet fejn dawn il-fondi jeżistu u kienem kellima minn dawn il-pajjiżi li qalu li l-lesti li jaħdmu għal ekwivalenza ma mumiex xarri xiridu jagħmlu. Ġifir importanti dawn affarijiet naħsbu minn qabel. Mhux ħames najdu oħra ngħidulhom isma' skużawni intom ma tilqux il-regoli u l-kriterji li għandna. Lejn kwissjoni tal-ambitu ħarrist lejja propost eżenzjonijiet imma dan biss minħabba Jina edin fittix li kunem definizjoni ċara tal-proporzjonalità. Jina naħseb eh, ħafna minna nistaw naċċettaw l-idea tal-proporzjonalità. Ma rridux il-fondi żgħar li kun qed jibdew jaqtaw qalbhom maħba kompetizzjoni tal-fondi l-kbar. Però nixtieq li kunem definizjoni tal-proporzjonalità u nipprova ħan niprofa naħdem mal-gruppi l-oħrajn u xedora proċess l-oħrajn biex naslu għal definizzjoni. Naqbel mal- eh, kellima tal-ħodor, u anke kellima l-oħrajn fuq il-leverage. Għam istrumenti finanzjari illi jistaw uh, joħolqu tħassib. Par per eżempju, eh, da li kwistjoni ħarġet meta ħarġet il-kwistjoni tad dejn Grek, tal-fondi sovrani huma affarijiet li joqtu il bilanċ tal-pagamenti. Ma fuq din id-direttiva irridu noqogħdu attenti li ma jkunx hemm leverage wieħed li japplika għal fondi kollha rispettivament mill-istrateġija ta' investiment. Ma tagħmilx sens din il-ħaġa. Min huwa l-aħjar fl-aħjar pożizzjoni biex jistabilixxi l-leverage għall IFM. Naqbel ma' Gozes illi eh, għandna uh, nfittxu ir-regolatur internazzjonali, imma l-Kommissjoni għandha rwol importanti biex tistabilixxi l-prinċipji fuq kif ir-regolaturi jistgħu eh, jagħmlu dawn il-leverages u l-autoritajiet nazzjonali u koll jistaw jgħatu kontribut l-lezma u korpi oħrajn. U naħseb dawn ma fertu nħarsu lejhom leverage ma nistawx nisseparaw minn kwistjonijiet bħal per eżempju minn asset class jew inkella profili tar riskju. Kwistjoni li ma semmiċ minnħat tax hija kwistjoni politikament taħraq hija remunerazzjoni. Ħafna nies jaċċitaw li hemm tħassib fuq ir-remunerazzjoni ma f'dan il-każ ma jkunx xaq li segu dawn ir regoli fuq is-settur bankarju. l managers tal-banek huma mħalsa b'mod differenti mis-settur bankarju. Dan jiddependi minn kemm imorru tajjeb u l-prestazzjoni tagħhom tiddependi mill-investituri infushom. Allura nittama li jkun hemm diskussjoni fuq ir-remunerazzjoni naraw li timxi mal-prinċipji tal-G20 u il-rekomandazzjoni li ħarġu mill-Bord tal-Istabilità Finanzjarja għax il-bankira il-ħlas tagħhom remunerazzjoni tagħhom hija differenti minn dawk il-managers tal-hedge funds u fondi simili. Hemm rekwiżiti li fil-AIFM li japplikaw għal servizzi ta' ġestjoni tal-portafolli u jiġu l lilhom, però ma naħsibx illi eh, din għandha ssir. U għanna nikkonsidra dak li hemm fil-mifid u fid-direttiva tal jussit Naqbel ma' Sur illi li l-AIFM għandha tagħmel evalwazzjoni sakemm din il-funzjoni tkun indipendenti u diskussjoni għandha tkun hemmhekk. Issa fuq il-kwistjoni ta' short selling, irridu nifmu differenzi bejn tipi differenti ta' short selling hemm il-covered short selling dan huwa istrument leġittimu. Nistgħu nagħmlu emendi konġunti għar jekk inti taqbel fuq din il-ħaġa. Covered short selling hija għodda leġittima għal likwidità fis-suq. Il-kordu nħarġu din il-kwistjoni ta' short selling kien rridu noqogħdu attenti li jkollna definizzjoni ċara u ma nkoprux biżball hawnhekk short selling leġittimu. Issa kwistjoni ta' ktar tekniċi, naqra mħasseb fuq l-użu tal-klelmiet financial instruments, naħseb eh, dan jista' jwassal għal applikazzjoni mhux kif suppost tal-klim, bħal pereżempju jekk ikollok id-depozitarji eh, jistgħu jżommu il-ċertifikati imma mhux il-book entries dan fuq is-safekeeping. Dan mod partikolari japplika għal restitution għax fit-tieni każ dan ma japplikax. Nkella jkun hemm taħwida siħa. Nixtieq nitkellem fuq il-kwistjoni ta' ħarsin eh, dinji, global custody jista' jwassal għal każ fejn jiġu maħtura eh, kuraturi f'pajjiżi terzi. Forsi ma jkunx hemm bżonn imma li dan isir. Aħna nħallu din il-prattika tkompli, mhux biss meta jkun meħtieġ mill-liġi. Għax jekk aħna ma nkunux nistgħu uh, noħolqu uh, kuraturi f'pajjiżi terzi jista' jkun hemm anqas investiment u ma nixtiequx illi dan il-regolament bla rridu iwassal għal investiment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw għandjatta eh, punti tekniċi oħra nixtieq insemmi marċi raqqatkom dawn għadhom l-rapporter u l-shadow rapporters eh, u nittama li dan l-ispirtu kooperativ li kellna sissa nkomplu naħdmu bih. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi ħafna Sur Krut tixtieq tieħu sem f'din id-diskussjoni bħala xedew tal-grupp tal-ħodor. Also <clears throat> vielleicht erstmal absetzen. Äh, vielleicht noch ganz Iva, fil fat forse nistana ma kontribut fil-qosor. Tiġant għal li mandu xikunem eccezzjonijiet u dan huwa punt importanti għalina kon. Fatta emendi jina għat illi għandu jkunem kodeċiżjoni meta il-fondi jiġu stabiliti. ħaġa importanti din għalina. ħaġa ħra li tiġa semmi dal-ħodu x'taqsam mal-private equities u l-fatt eh, illi eh, dawn li dun it-trattawam. Dawn huma l-kwistjonijiet ewlenin tagħna u għannu oħra, pero mal punti ewlenin. Grazzi kellna telefonata minn Marta Andres għaltilna li tixtieq eh, titkellem meta tasal imma lissa mhix qiegħda hawnhekk għadha ma waslitx għad baqalna 10 minni soħra fuq il-lista allura nipproponi illi ma titkellmux għal aktar minn tlet minuti. Sakemm ma jkunx hemm ħafna oħrajn illi jixtuq jitkellmu. Ħanqralkom il-lista. Hawk Mark Belt, Lulink, Skinner, Ford Bullman. Andres, and if she comes, Andres jekk tiġi u jiena kon ixtiq nitkellem jekk ikun hemm ħin is-Sinjura Ġuri tixtieq ukoll titkellem għaw xi ħadd ieħor li jitkellem mela nissuġġerixxi illi aħna ma naqbżux tliet minuti. Umbat ikun hemm naqra ħin biex Jean Paul jagħmel ringrazzjamenti mal-ar mal-ar. Mela Gunnar. Grazzi ħafna u l-ewwel grazzi lil Jean Paul għal l-isforzi u l-ħiliet tiegħu li wara llum hawnhekk u l-koll impressjonati li hu les li għal elementi kollha. Imma naħseb li d-diskussjonijiet li u kif mexa sissa kienu tajbin ħafna naħseb int l-aħjar bniedem tista' tmexxi dan il-proċess. Jien naħseb sinjura li f'din id-diskussjoni hemm punt li dejjem ninsew irdu niżguraw li jkollna swieq dinamiċi fil-swieq tal-finanzja xinkella l-investimenti u l-impjiegi li għandna bżonn mhux ħanoħduhom biex niżguraw l-istabilità finanzjarja għat-tul. Qed ngħid dan għax dan wassalna l-konklużjoni li nifukaw meta nirregolaw regoli sistemiċi u mhux it-teħid tal riski fih innifsu. nifsu Ma nafx jekk il-Kummissjoni għamlix din l-għażla din id-distinzjoni din il-proposta li nħawdu l-private equity mal-hedge funds. Mhix ħaġa tajba u l-Kummissjoni eh, qed tisa' ukoll li daw ma kinux eh, parti mir-riski sistemiċi li kien hemm sissa. Ġifieri dan huma karatteristiċi importanti, importanti fix xogħol tagħna nagħmlu din id-distinzjoni u anke nagħmlu distinzjoni bejn fondi differenti oħra. Jiena nixtieq nisħa illi hemm xi affarijiet li jridu nafsu fuqha ma fejn li jsemmew illum. L-ewwel net fuq il-fondi żgħar. Naħseb li huwa importanti li ikonna eh, thresholds. U rapporter mill-li rajt tantxu kontem din il-ħaġa. Biex ikun tentana mżonna l-ura li jizgura il-proporzjonalità tkun hemmhekk fil fatu mhux fit-teorija biss hija diffiċli dil ħaġa biex tiksiba. Allura du fakru li nfusna jew ħajkun hemm it-thresholds jew inkella proporzjonalità tas-sew u hija ħaġa komplikata u hija sfida. U hija importanti għax aħna ma niżgurawx eh, opportunità għal atturi ġodda fissu u fondi eh, żgħar ħanħolqu jaktar riski sistemiċi għax ħajkunem hemm dipendenza fuq il-fondi l-kbar, mhux ikun hemm tqassim fost eh, fondi żgħar. Ġifieri dik hija waħda il raġunijiet però il-fondi żgħar huma wkoll importanti għall smis jisu kumpaniji żgħar għal proċeduri tagħhom ta' investiment. Mena, dak huwa punt. Jew threshold jew inkalla proporzjonalità stretta jew dinja sfida. Tieni ħaġa li semmit mir-rapporter huma um, u għal-punt tal-Industrial Holding Companies. Rridu nizguraw illi il regoli u l-paragrafi fuq din il-ħaġa jkunu ċari ħafna għax ikun hemm paradoss jekk l-Industrial Holding Companies jew it-trust huma x'inhuma fil-pajjiżi jinġu inklużi għax hekk jkunu qegħdin inbidlu n-natura u l-karattru ta' dawn il-gruppi u għalija dan huwa prerekwiżit importanti jekk aħna nkomplu għaddejjem din il-leġiżlazzjoni. Tielet net il-pajjiżi terzi ħaġa diġà semmiet hawnhekk mhux ħanoqgħod nitkellem ħafna fuqa, imma nixtieq nisħaq fuq il-fatt li din hija ħaġa meħtieġa sabiex noħolqu opportunità l-Ewropa biex ikollha swieq finanzjarji dinamiċi ma wkoll biex nizgaraw li l-pensjonijiet li ser ikollna tal ikunu tajba ma wkoll biex nizgaraw li jkun hawn investimenti internazzjonali fl-Ewropa. Jina ħaġa li rridu nisqu fuq u minix ċert eh, jekk wasalniex li niżguraw dawn l-affarijiet minħabba li jissa tkellim ta' bejħet uħor 3 minuti, naħseb nistani għafaw, Signora President. Grazzi ħafna, Sur Belz. Grazzi ħafna, Sur President, Signora President, nishtiq nibda billi nisħaq fuq il-fat illi Paul jidir li għamil bieċa xogħol eccellenti hawnhekk. Jekk tqis li proposta oriġinali tal-Kummissjoni ma kienieċ xi opra ta' barra minnaw, għamel mek sibtien. Naħseb il-rapporter tagħna għamel biċċa xogħol tajba mhux ħażin hawnhekk. Jekk naraw x'qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk li nitrattaw il-fondi kollha taħt il-jusis, naħseb din tkun idea tajba. Għamżon regolamentazzjoni intelligenti rridu nikkonsidraw il-konsegwenzi negattivi tal prodotti, ta' tipi eh, differenti ta' prodotti ħana nizguraw li ma' nimminaw xertu eh, setturi ta' swieq. U ma' rridux li blassib nipromovu ċertu gruppi għaskapitu toħrajn. Il-Kommissjoni ma' friċ il-possibilta li jkun soluzjoni soluzzjoni differenti għal fondi differenti. Hemm xi fondi illi iġorru magħhom riskju kbir. Allura jiena nista' nifhem il-pożizzjoni tar-rapporter illi hija waħda konservattiva ħafna. 20 il-pjan tazzjoni differenti. Is-swieq nazzjonali u l-awtoritajiet nazzjonali rridu jibqaw iżda il-korpi ta' supervizjoni ewlenin. U dan iwassalna l kwestjoni ta' riski sistemiċi, l kwestjoni ta' proporzjonalità. L-aħjar mod kif noħorġu minn din il kwestjoni illi niżguraw illi l-fondi ġestiti fuq livell nazzjonali jitneħew minn dan il-qasam u jkun hemm ta' deroga għal xi każijiet. MMND oħra illi ipproponew tibdil fl-approċ illi konna metodu wieħed għal kulħadd. Mod partikolari f'dak li għandu x'aqsam mal-pubblikazzjoni. Jiena naħseb illi Jean Paul ħal approċ it-tajjeb. Dak għandu x'aqsam ma' short selling hemm miżura tajba li għandu xtaqsam l-abbuż ta' suq li għandha tiġi applikata fuq il-leverage irridu jkollna approach bilanċat biex innaqsu riski tal-hedge funds u li japplika kemm għal-futur eh, immedjat u għal-attur ukoll. Regolamenti fuq il-ġestjoni tal-portfolios u reġistrazzjoni tal-sistemi ta' supervizjoni. L-affarijiet ma nix għadu nħallu għom għal-għada u mu għom, emżon jiddu għazzjoni u rridu nizgurar li kunem għafas aktar sigur. Kalli għatta punti oħrajn imma ġena mitluba biex ma naqbżux il-ħin għallura li sadaq sek Astrid Lulling, kħġob. Eh, Grazie, Signora President. ħanibda dritt, eh, ma mxafer noqot nifraħ li sur Gozes, kienem emendi li saru fuq il-premessa sempliċi li rritu jkunem regoli ndaqs għal fondi alternativi kemm ġew l-Unjoni Ewropea u barra l-Unjoni Ewropea. Din il-premessa sempliċi tista' tidher ovvja għal kulħadd imma jien naħseb li fil-fatt l-affarijiet huma naqra aktar komplikati f'dak li xaqsam mal-ambitu ta' direttiva il-fondi alternativi kollha jdu jiġu miġbura fl-istess korpus ta' regoli. Ma rridux ninsew li fil-ġejjini il-fondi kollha li mhumiex jusit ser jisiru fondi alternativi. Ħafna tentativi biex jiġu nazzjonalizzati miġdijt is-suq. U allura id-direttiva tal-fondi alternativa mibjuwa mill- il-barra mill-Unjoni Ewropea ħajqaw taħtam, pero din il-ħaġa ma tantx toġobni għax din ser twassal biex tagħmel sara l-bini tas-suq eh, waħdini ta' dawn il-fondi. Allura, aħna ma nistgħux illi minnaħħa ngħidu li l-fondi alternattivi rridu jiġu irregolat minħabba riski sistemiċi li jġibu maħum imbagħad minnaħħa l-oħra neskludu mill-ambitu il-fondi alternattivi kollha li ser ikunu jaqgħu taħt ir-regoli nazzjonali. Nixtieq li niftemu fuq dan il-punt. U l-fondi alternativi tal-pajjiżi terzi hemm l-istess problemi ma' termini differenti. Sur rapporter għadu kif ippropona skema ġdida reġimi ta' depoziti nazzjonali u mbagħad l-ekwivalenza skont din il-proposta il-fondi tal-pajjiżi terzi jistgħu jiġu imqasma attivament fl-Unjoni Ewropea permezz ta' reġimi ta' depożiti nazzjonali privati mingħajr ma jkollhom għalfejn iħarsu kondizzjoni minimi ta' direttiva. Dan eh, minna ma jkunem l-iskema ta' ekvivalenza li ta' applika. Hemm problema kbira xi se jkun hemm tfixkil tal-kompetittività minħabba s-suq tal-istat ta' stat partikolari ser jkollu żewġ eh, fondi kompeti. Hemm dawn il-fondi eh, li eh, japplikaw un batem hemm dawn il-fondi li ikollhom dan il-passaport u rridu ħarsu direttiva batem hemm il-fondi li ma jkollhom xalfejn ħarsu direttiva jkollhom vantaġġ. U allura ser ikun hemm inċentiv għal fondi u l-ġestjonari biex imorru barra mill-Unjoni Ewropea. U il-vantaġġ li kollok il-passaport li tidħol fl-Unjoni Ewropea ma jistax ipatti għal vantaġġi kollha li tikseb li kieku tkun il-barra mill-Unjoni Ewropea. Iva, nix li jkunem il-fondi mill-pajzi terzi, imma dawn rridu jżommu ma l-standards minimi illi japplikaw f'pajjiżna. L-istess bħalma qed jiġri fuq il-fondi ta' investiment, id-direttiva tikkor tirrekonoxxi l-eżistenza tal-fondi eh, autogestiti li m'għandhomx sistema għalihom m'għandhomx eżenzjoni, rridu nagħmlu b'tali mod li din l-istruttura tiġi rikonoxxuta kemm fl-ambitu ta' direttiva u f'aspetti oħrajn. Issa fuq ir-wol ta' depożituri rridu nisqu fuq responsabiltajiet tagħhom minħabba li kien hemm ċertu nuqqas bil fuq din il-ħaġa li noqgħdu attenti li ma marrux il-bot wisq huwa ineffettiv ħaġa li ma taħdimx jekk id-depożituri nagħmluhom responsabilta' tranzazzjonijiet li ma mhumiex taħt il-kontroll tagħhom laqas nemmen li tkun li nirregolaw il-kwistjoni ta' depozituri b'mod ġenerali fil-qafas ta' dan it-test l-investituri fil-fondi alternattivi mhumiex l-istess għal dawk tal-fondi investiment tradizzjonali jidri li il test allura għana nirranġaw f'dan il-qasam sabiex ikun eh, applikabli mill-istituzzjoni finanzjarji sur gozess għal la irrit fortezza u bib miftuħ bera. Allura, Eh, nispera li segwi fuq dawn l-affarijiet u hekk ikun jista' jasal għall-mira tiegħu. Peter. Peter Kirchbrook. Iva, dejjem interessanti titkellem wara qasri li ġdejjem nistamek ħafna radikali ħafna, ma nafx għalfejn. Jean Paul. Biċċa xogħol eċċellenti. Jekk nimxu fit-triq illi wittejt inti naħseb jagħmel aktar faċli għal kompromessi. Naħseb li inti miexi fid-direzzjoni tajba u grazzi għal xogħol tiegħek u 1600 emenda u grazzi għal diskussjonijiet nistgħu naslu għal riżultati u naħseb għażanna riżultati speċjalment fuq proporzjonalità għax għal darba l-Parlament qed jagħmel xi ħaġa illi l-istituzzjonijiet l-oħrajn se jkollhom jisimgħu għal darba smajt konsens madwar din il-Kamra u naf li għandek pis kbir fuq spallej imma mingħajr definizzjoni ta' proporzjonalità ħafna mill-leġiżlazzjoni li ħanitlu fuq livell ta' Unjoni Ewropea se tibda titwarrab għaliex ħankun qed nivventaw iktar derogi, iktar u iktar raġunijiet għalfejn ma napplikawx kamp applikazzjoni li suppost hija grazzi għal tfassil intelligenti nistgħu napplikaw ħafna minn din il il-ġiżlazzjoni b'mod li jkun proporzjonali u naħseb li dan huwa relevanti għall approċċ illi fassalt inti. Naf li Gonar tkellem fuq thresholds u ma kemm marura l-thresholds naħseb ikun qed nitilfu l-battalja mill-ewwel mal-Kunsill. Imma rridu nisforzaw il-Kunsill u l-Kommissjoni sabiex jieħdu deċiżjonijiet intelligenti kif japplikaw il-liġijiet. Ħaġa importanti ħafna. Il-kollega Goebbels naqbel ma' ħafna mill-punti tiegħu fuq eh, short selling ħafna mill-opinjonijiet se jkunu simili madwar il-kamra kemm jiena naqbel il-short selling eh, per se mhix ħaġa ħażina. Imma irridu noqgħod attenti fuq dil kwistjoni sabiex ma nitilfux il-mira prinċipali x'inhi għandi xi emendi na inkludejtom u naf li forsi inta tifoka fuqhom għanna l-mendi ta' Sinjura Styler, kollega għaj li f-sortentat mux għedha manna, unek illum Fuq kwistjoniet ta' pajjiżi terzi partikolarment għal darbohra nista' nifhem fejn trid tasal. Robert qal illi ma ridux Ewropa fortizza u nagħlqu l-opportunitajiet ħaġa ċara, pero tkun ġennata li ma jkollniex regolament fis-suq fl-istess ħin u dan hu l-bilanċ li rridu nsibu jekk inħarsu lejn laqgħa kompromess dan li konna qed nippraw insibu. Fuq kwistjoni tal-leverage di wkoll tiġi eżaminata mill-qrib u toġobni l-idea ta' supervisor tas-suq il kollu rwol fuq eh, l-aċċess fil-leverage u forsi konna kooperazzjoni mill-qrib eh, għandna bħala parlament. Il-parti wkoll li made of biss mexxa eh, il fejn involvi konsumaturi investituri aħna pala rappresentanti ta' dawk il-konsumaturi hemm bżonn nkunu eh, determinati, hemm bżonn nipproteġu l-konsumaturi direttament u l-opinjoni tiegħi u l-emenda tiegħi fuq nisseparaw depositories minn fund managers hija essenzjali jekk irridu laqta raġonevoli għal din id-direttiva jina ovvjament eh, qed inħares eh, nistenna bil-ħerqa il-laqat ta' kompromess li se jkollna. Viki jekk joġobba. Grazzi. Grazzi Jean Paul għal kommenti eccellenti tijak, specialment il-kommenti dwar eh, il-kommenti kontra Europa Fortizza tajb ukoll ħarsu lejdan meta niddiskutu leġiżlazzjoni toħrajn illum insabu fis-suq globali. Naqbel ma dak li għattinti dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan dokument, naqbel ma l-kommenti ta' Sir Cleanses illi hemm li il-test ikunu aktar u kemm kemma nifmu li fondi huma differenti u anka meta nistaqsu l-Kommissjoni għal direttiva separata l-fetch Hans u punti oħrajn. ċaġa li napoġġa bisir. Jekk inħarsu lejn il-kommenti u l-pisa kommenti u dimkom jina nishtiq li konna jekk għandek bżonn iktar ħin, ikollok iktar ħin li jintqal dwar proporzjonalità Naqbel perfettament ma dak li ntqal irdu niżguraw illi fondi żgħar imma anke dawk storiċi bħal Investment Trust fir-Renju Unit m'għandhomx ikunu żvantaġġati. Jidher li hemm noqqas ta' ftehim fuq id-differenza hawnhekk bejn leverage u riskju. High leverage ma jfissirx neċessarjament riskju għoli. U xi ħaġa li hija konsidrata low leverage tista' torbot ma' kikbar, Meta nitkellmu dwar lan ta' din id-direttiva, ġifiri li nwaqfu riskju sistematiku ejja ma ninkludux il-leverage ma' riskju unħaltu żewġ affarijiet. Kurret waħda minnkom li ma' femx dan il-punt, leverage għali mux dajem fisser riskju għoli. Fuq eh, short selling u naked, short selling jena naqbel perfettament maħna fil-punt li tresqu għawnek fuq il-perikli ta' naked short selling, għal-kem naħseb illi fuq hedge funds, aktar bi fej qed ninkludu hedge funds biss għawnek fil-kommenti tagħna dwar naked short selling. Jien jidirli illi l-kustjoni ta' naked short selling għad tiġi trattata fil-direttiva dwar abbuż tas-suq sabiex inkopru l-partiċipanti kollha fis-suq u mhux grupp mażul. Forsi wkoll sabiex nissimplifikaw id-diskussjonijiet tagħna hawnhekk ngħidu ejja nisseparaw dil parti mpoġġwa fid-direttiva dwar l-abbuż fis-suq. Ħares lejn il-data 1669 hija hija anomala fil-kontest Ewropew. Kien kienet is-sena meta il-vulkan tal-Etna zbroffaf l-ikbar sbroffan ta' vulkan fl-Ewropa ma mżan ħarsu lejn l-emendi. Dawn l-emendi naraw illi ma jkollhomx eh, effetti katastrofiċi bħal l-inċident tal-etna fuq eh, venture capital għal investimenti innovattivi smajna kif dawn jistaw jolqtu il-żvilupp internazzjonalment kif jistaw anka jħallu mpat fuq idħol fuq il-fondi għal pensjonijiet. L-emenda tiegħi kienet li ndaħlu klawzola għal reviżjoni 16-30 sabiex najdu għajan ninkludu dan poġuħ fuq il-mejda l darboħra fiż żmien qasiru naraw li ma jkunx hemm intenzjoni li ma rridux meta ndaħlu daw l-emendi 1669 emenda jista' jkun mhux kollha jiġu trattati kif suppost. Grazzi ħafna u dek joġbok. Grazzi ħafna. Aħna fil-grupp tal-SND għat infittxu tlet affarijiet li nixtiequ naraw f'dan it-test Staqna nifirħu lil ġampol paul għaxol eċċellenti tiegħu li sar sissa jekk inħarsu lejn l-1669 emenda li tresqu il-kollega tiegħi Robert Goebbels para Shadow ġaqal illi ovvjament hemm ħafna duplikazzjonijiet u għal daqstan taħna nirrekmandaw illi nittamaw blajnuna tas segretarjat impoġġu dan kollu f'xi tip ta' software computerizzat. Software jista' forsi anka jneħħi dawk il-partijiet idduplikati u dan bla dubju jgħin il-Jean Paul jekk dawn il-kumpaniji kienu qed jiresqu l-opinjonijiet tagħhom jistgħu wkoll jitneħħew mill-lista. Ġala darba tiqaf id-diskussjoni f'din il-kamra u jaqal jaqlu l-kafes u jintfew id-dwar ġampol ikun lura f'kamartu forsi għanna naddu l tazza kafe sabiex ikompli jaħdem matul il-lejn nittamaw li dan ikun il-kas. Il-tilet punt, palma qal Robert Goebbels fundamentalment, nishti u naraw illi dan jiġi mfassar kif suppost, pero ma ridux regolament illi jitlef il-mira prinċipali. Kien hemm kollegi li ġa semmew dan qabel qed nitkellma hawnhekk dwar kam ta' applikazzjoni, iva verità, ma rridu naħdmu b'dawk il-fondi illi ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea u biex inkompli fuq dak l qalet sinura l-Uling ma ridux differenza bej l-Unjoni u l-territorju barra l-Unjoni rridu nħarsu definizzjoni ta' marketing, nħarsu il-kwistjoni ta' situazzjoni fl-Unjoni Ewropea irridu niżguraw illi ma niddiskriminawx kontra eh, persuni differenti għaliex mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea fuq eh, asset stripping, ekwità, eċetera, eċetera. Dawn huma il-punti prinċipali illi ħajdettaw jekk aħna u se naqblu fuq din il-leġiżlazzjoni rridu nistabilixu l-benchmarks jekk il kwistjonijiet tossiċijiet neħew din is-sistema. Jekk ma jsirx dan ma jistax ikonna eh, renju liberu għal kulħadd, għaliex inkella ħankunu qed nitkellmu biklim firaħ biss. Hemm punt li jiena xtaqt nisħaq fuqu l-ewwel net it-talim iva, soluzzjonijiet speċifiċi iva, però sabiex eh, ma nix inċedu għoddim lobbying privat. Il-bira għal darboħra oħra smajt, għat nisma l-sijat diskussjonijiet dwar id-dejn tal-istat u jiena marriċ diskorsi eh, ta' pokrizija unek il-partit interessati jinsabu eh, involuti f'diskussjonijiet dwar dejn u aħna ma naqblux ma dan. Aħna rridu l-leġizlazzjoni ta' kwalità għolja li ġdan huwa fl-interess tagħna l-koll. L-Onorevoli Ludvigsen. Grazie ħafna. Signor President, ġaħadna nota tal-fat li din il-kwistjoni għal dak nxaqsam forum differenti ta' investimenti u fondi hija kwistjoni dettaljata u komplikata u diffiċli li ssib ir-rotta tajba meta nieħdu deċiżjonijiet u naħseb nistgħu nieħdu nota tal-fatt li d-diskussjoni li għandna palissa, diskussjoni dettaljata ħafna hija importanti sabiex niksbu riżultat pożittiv hemm bżonn illi ikonna approċċ konsistenti għal dak li għandu x'jaqsam in-numru kbir ta' emendi li għandna qudiemna għal daqstant għandna nifokaw fuq tliet punti prinċipali. L-ewwel nett trasparenza din għadha tkun kelma importanti għanna nqodu attenti għal trasparenza fl-attivitajiet sabiex nkontrollaw u nilimitaw ir-riski li jtieħdu. Nina naħseb ukoll illi persuni li qed jimmarketjaw prodotti tagħhom jekk dawn ikunu miftuħa dan jillimita ir-riski li lesti jieħdu. U numru għoli ta' ftuħ huwa importanti għall autoritajiet ta' supervizjoni sabiex mod effettiv jiġġudikaw li ma' riski u riski sistematiċi ma' voluti. Proporzjonalità wkoll hija importanti ħafna irridu nqogħdu attenti sabiex niżguraw li naġġustaw l-attività ta' fondi għal xaqsam riski reali li huma ġenerati mis-sistema finanzjarja f'termini ġenerali. Aktar ma' riskju jkun aktar ir-regolament għandu jkun riġidu fondi żgħar ġeneralment ma jesponux il-sistema għal riski gbar palma jamlu il-riski olja hemm eżempji fejn ċertu equity, equitajiet privati kollom effett fuq l-approċ sistematiku, approċ impatt aktar qawwi mill hedge funds u koll għanna nevitaw protezzjonizmu zejjed dak li mexxiet li resqet il komissjoni qed naraw żvilupp li ħassibna rridu nsibu meddu tu raġonevoli sabiex nirregolaw l-attivitajiet fil-Alternative Fund Managers mingħajr ma nalqu lil nanfusna qudiem id-dinja ta' barra. Kollox ma kollox stabilixxejna l kundizzjonijiet sabiex ikonna approċ bilanċat għal struttura regolata, però sabiex nirreġistraw suċċess hawnhekk rridu niżguraw li l-punt ta' tluq bażiku għandu jkun dak ġust. Grazzi. Grazie ħafna. Signora Giuri. jek joġbok. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Signor President. Ponti fil-qosor pal kollega Hökmerk niproponi il-rapporter iżom il-threshold oriġinali tal-Kommissjoni għaliex nasab li finnu qas ta' threshold pal dan fund managers ta' daqs medju jispiċċaw ċaqalqu f'pajjiżi terzi sabiex jevitaw piżijiet burokratiċi żejda ma' prodotti tagħhom xorta waħda jitlu fis Ewropew permezz ta' marketing passiv u dan iwassal għal telf kbir għal budgets nazzjonali. Tieni punt tiegħi. Il-proposta oriġinali ma tinklodux regoli speċifiċi għal fondi differenti, ma jagħmilx distinzjoni bej fondi differenti li waslu għal eh, ċertu regoli dan ifisser li jekk stati membri jimponu regoli riġidi dan wassal għal zvantaġġi u din ħaġa ta' sfortuna għaliex moviment l-Unjoni Ewropea ma jsex kif suppost. It-tielet punt retail investors anka fis-swieq sekondarji m'għandhomx jitħallew li jiksbu isħma fondi alternattivi għaliex b'dan mod jevitaw regoli fil-fondi usits. L-aħħar punt, l-aħħar mhux l-inqas, l-emenda tiegħi jiena proponejt eh, Aggregates Risk Index li nwaqfu da tibta' indiċi fejn leverage ta' riskju oli jista' jkun indikat forma ta' indiċi. Il-Kommissjoni tkun tista' tiddeċidi xinu l-indiċi u l-autoritajiet ta' supervizjoni wkoll ikollhom intervjenu ġala darba il-fondi jaqbżu dan l-indiċi u dan jagħmilha possibbli sabiex insegwu ta' kuljum ir-riski illi ir-riskju li huwa inkluż fondi bħal dawn. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Andresen ċempet li waqt li li t-ixtiq intervjeni eh, wasanna kważi fl-axħar għadek t-ixtiq intervjeni fuq l-AIFM. Iva, niskuza ruħi, li wasal tard kont fil-komitat għal-budget. Tlet minuti massimu, ħin massimu tajt il-President. Grazie ħafna, Signora President. L-għonet nir-ingrazzja l-rapporteri sur Goze. Din il-proposta ħarġet mill-avvenimenti tal-bizza tal-2008 qabel dan kena inċertezza dwar xed jiġri fil-industrija ta' servizzi finanzjarji hedge funds mod partikolari kellhom reputazzjoni ħażina wara l-kollas tal-long term capital management u konna nħarsu lejhom ċertu suspett. Imbagħad kellna l-avvenimenti tal-2008 u 2009 u fost l-oħrajn sibna illi kien wasal iż-żmien il-mintaw il-leverage u ovvjament niftakru l-leverage tal-LTCM. Imma għanna nirimarkaw il leverage użat mill-hedge funds naqqas drastikament minħabba konsiderazzjoni ta' swieq minn żmien l-LCTM u l-impożizzjoni ta' tnaqqis tal-leverage illum hija reazzjoni li ġiet tard u jisqal l-industrija baqgħet timxil qoddim. Fej ridna eh, leverage caps kien minħabba is-self eh, bla razan ta' panek rispettabli li wasluna fej qegħdin illum. Jiena xtaqt infakkarkom illi l-ebda hedge fund qatt ma taleb illi għandu jkun hemm minn ta' 16 għal bailout. Mhux l-istess għal banek li kellhom eh, eh, azzjonisti u xorta waħda waslu sabiex jikkollassaw l-ekonomija tad dinja. Et tieni punt dir-direttiva trid tirregola kollox illi ma jaqax taħt usits għal daqstant ikopri fost l-oħrajn venture capital funds, investment trusts, real estate funds, ovvjament il-hedge funds ukoll. Imma dan għazbal għaliex hemm wisq tip differenti ta' fondi involuti hawnhekk. Jiena sottomejt emenda sabiex eh, natutaw investment funds, fondi ta' investiment, forma ta' investiment użat ferinit li huwa differenti minn hedge fund u li ħajkun effett ħajkollhom ħajkun eh, affettwat negattivament sottomejt emenda sabiex nirdoppjaw it-threshold tal-eżenzjoni għalkemm qed nara li oħrajn ollewa iktar u jiena nappoġġa l-emendi tagħhom. It-telet punti għaju għadwar fondi minn pajjiżi terzi. Il-proposta ġdida me presidenza Spanjola tidher li tmur lura għal verżjoni protezzjonizmu żejjed illi kellna qabel illi proteġi l-Unjoni Ewropea, l-investiment fl-Unjoni Ewropea u protezzjonizmu jispiċċa jagħmel ħsara. Fl-aħħar neċċaqt nitkellem dwar in-numru li ta' mendi ħarret ċar li kif imkiteb illum il-proposta tal kommissjoni miex waħda sodisfaċenti. Għax li kieku kienet mhux se jkun ma kienx ikonna eh, daqstant emendi xi 1600 jiena xtaqt nitlob dan il-komitat sabiex nibatu l-proposta lura l-Kommissjoni u nitlob ntolbu ma bozz ġdid u nżommu f'moħħna it-tħassib eh, li għandna. Grazzi ħafna. Jiena l-aħħar kellima, però naħseb ħafna mill-affarijiet li konsernajt ġana is semmew Ma dan ukollu hemm oqsma differenti fi dan id-direttiva fejn għandna duplikar għal dak għandu x'jaqsam direttivi eżistenti u jew fejn direttivi oħra jistaw eh, jaħdmu b'mod aħjar fejn għanna naked short selling u derivattivi li huma affarijiet li jistgħu jkunu koperti ta' abbuż tas-suq. Jista' jkollna idea aktar ċara tal-attività attiva li maħniex nifmu ġara darba jkonna il-repositories skolla mwaqfa għal dak nuxtaqsam clearing ta' derivattivi u naħseb li għalhekk hemm bżonn nibnu xi tibta' flessibilita flessibilità sabiex ngħidu konsiderazzjoni żviluppi illi se jkollna fil Jina Jiena wkoll imħazba dwar li forsi konna nuqqas ta' ugwaljanza bejn eh, tipi differenti ta' kumpaniji privati jekk inti il-proprietarju tiegħek tkun ekwita privata m'iniex ċert jekk huwiex ġust illi tkun suġġett għal regoli differenti dwar attività ġdida għal xi kumpanija privata oħra. Għal daqstant fejn hu possibbli bżonn importaw mill-liġi tal-kumpaniji miżuri illi forsi nistgħu nużaw sakemm nkunu konxi minn dawn loqsma ta' duplikar u anka naġixxu b'intelligenza nemmen illi nistgħu noħorġu b'soluzzjonijiet illi nistgħu naħdmu fuqhom nittama illi ma' rapporter naħdmu għal dan ngħaddi lura għal Jean Paul sabiex jagħlaq. Merci. Grazzi, Signora President, grazzi eżis kollegi anke l-kommenti ġentili li li u anke tal-li għadirtu l-fat li jina għadbaqli bieċa xol xnamel jina ċerti li bla kollaborazzjoni ta'kom illi mill-li deħed tkun wahda tajba u ser tkompli wahda tajba kif għarti sinjura president namlu bieċa xol intelligenti nixtieq inwieġeb l-persuna wahda li dejjem eh, kolli mod ta' kif titir kif timpressjonani Lidija għastit l-ulling. Naħseb għandi tara l-affarijiet kollha u eh, naħseb li għan bżonni nitħattu ħalli naqblu ma l-komplement tal-kummenti li qalu l-oħrajn. Ovvjament jina lesta dispożizzjoni ta'kom. Ovvjament għodu u jekk ikolkom bżon li tiltaqgħu miegħi itolbuni. Udo, point of order? Hold on, the point of order. Signor President, naf li issa ħna dwar votazzjoni u ehm, minħabba l fat li għanna ħafna xogħol dimna u l-grupp tagħna għadu qed jipprova jirranġa l-affarijiet, jista' jkollna pawza ta' tlieta jew ħames minuti sabiex jirnexxilna eh, naħdmu b'mod aktar rapidu. Naħseb idea tajba, nieħdu pawża ta' ħames minuti. Xtaqt nirrimarka li tini konsultant emendi fuq l-AIFM jistaw fil-fat kunu warren of sinar fi 17. 5 minuti pauza. Right, I think, I think our five minutes is up. Naħseb li għaddew il-ħames minuti u nittama li organizzajtu ruħkom u ekk ġobkom poġġu bil-qiegħda.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 Right, the, we are about to start voting. We... Ħanibdew il-votazzjoni, staqsejnikom biex iġibu l-karta tal-vot tagħkom. Nittama li kulħaġaba, kulħaġa bil-karta. Xtin fakkarkom li huwa diffiċli ħafna li nara meta l-votazzjoni tkun magħluqa għalhekk ser nużaw il-karti tal-vot. Right, we're going to start voting, so... Se nibdew il-votazzjoni. Għalekku du postkom ek joġobkom. L-ewel rapport huwa dak dwar ir-rendi kont annwali tal-2009 dwar iż-żona tal-euro u l-finanzi pubbliċi. L-ewwel ħaġa għandna emenda wieħed tal premessa A. Nista' narda kollha li huma favur kif Kontra? Astensjonijiet għaddiet. Emenda 2 għal premessa u għaqa favur astensjonijiet għaddiet. Il-test oriġinali ta' premessa B favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa C Emenda tliet a favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa de, test oriġinali dok favur dok kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa E test oriġinali dok favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa F test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet naħseb imma diġa tdum biex ittalaw dejkom. Premessa ġe. Kompromess A, dak favur. Astenzjonijiet. Għaddiet emenda ħamsa. Emenda ħamsa dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Premessa I, kompromess B, dok favur, kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda seba. Favur. Deċidejtu dawk favur? Kontra? Astensjonijiet. Għaddiet. Premessa je. Kompromess ċe favur? kontra astensjonijiet maddiċ. U għallek f'dan il-kas għanna emenda minja. Sanara minu favur? Kontra? Astenzjonijiet. Ma nistax deċidi għonek. Nistaw nieħdu eh, vot elettroniku l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Kulħadd tivvota? għam il-cards, t-vota? Naħseb illi n-numru rritu tkun taħres l-isfel. Ipprova ta' wara. Tajjeb, wis. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. Sanchez għandu problema. Tajja, pus. Għaddi, ċerta wahda. 25 favur. 19 kontra jekk nikludu li Sanchez. U għalek għaddiet. Emenda 9, 10, jaqaw u għalek. Emenda numru 11. Dak favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Emenda 12, dawk favur. Kontra. Naħseb li rridu nagħmlu verifika ta' dan. Votazzjoni miftuħa dwar emenda 12. Ixtiq li grupp ti jurini, votazzjoni jemma, mal ġiet adottata. Emenda 13, sta nara minnu favur, kontra, stenzjonijiet, għaddiet. Emenda 14, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess D, dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 19, Dok favur. Kontra. Astensjoniet għaddiet. Emenda 20 u 21 dok favur. Kontra. Astensjoniet għaddiet. Kompromess. E, dok favur. Kontra. Astensjoniet għaddiet. U għalek naddu għal kompromess fe. Għanna votazzjoni maqsuma unek. Walek l-ewwel parti hija dwar it-test mingħajr il-kliem considers that the measurements of conflation should reflect increases of energy and food prices. U l-ewwel votazzjoni hija dwar it-test kollha li f'dik il-biċċa li rajtilkom. Sta nara minnu favur? Kontra? Stensjonijiet? Għaddiet. It-tieni parti għadwar il-klim li il-kom. Dawk favur dawn il-klim addizzjonali? Dak kontra? Astensjonijiet. Naħseb li maddiċ, aħjar nagħmlu verifika. Sintom ftit mifruxa żejjed. Votazzjoni miftuħa. Kħad vota? Votazzjoni issa magħluqa. u din ma ditx. Kompromess G, tok favur kontra astensjoniet. Għaddiet. Issa ser noddu għal kompromess emenda 42 tok favur kontra Astensjoniet. Dispjaċini din ma tantxi ċara, allura ejja niftħu l-votazzjoni dwar emenda 42. Votazzjoni malwa. U din ma Margallo, daħalta l-kart ta' tal-vot? Għanna numru tajjeb ta' persuni? Jean Paul. Mistoqsijaċ kejkna wieħed jista' jiċċekkja l atta ta' votanti? biex naraw li l-grupp kollu vota biex naraw li kulħadd qed jiġi rappreżentat. Grazzi. How many at the moment I have got Mrs. Palace and the Signora Luling, Sur Karas, Sur Margallo, inti għandek il-kard issa, u vera. Tista' tipprova magnoħra? Prova l-magna l-oħra. Le? Sur Keres, tijak qed taħdem issa. Votazzjoni hemm luqa. Nistgħu naġgħu niftħu l-votazzjoni dwar, dwar dan il-punt. Dwar emenda 42 nistgħu niftħu l-votazzjoni. Tajjeb, usqadna fuq l-istess emenda. Votazzjoni għal darbohra issa hija miftuħa dwar emenda 42. Se naġgħu nivvutaw minn ġdid. Tajjeb wis. Persona ta' wara qed tivvota. li qed tindika mela tajb wis il-votazzjoni hemm l U din għaddiet. Grazzi għas-Sinjura Lulling. Għalhekk għaddiet. Emenda 3 u 44 u 44. Emenda 45. Nista' nara minnu favur? Kontra? Ostensjonijiet għaddit. Emenda 46 favur. Kontra. Astensjonijiet. Naħseb li aħjar nagħmlu verifika ta' dan. Nistgħu l-votazzjoni dwar 46. Xtiq nistaqsi l għalde biex eh, jamlu li xie sinjali jek joġobkom. Mux batajtu nix l lista tal-votazzjoni jek joġobkom. Signora President, jek inti mitlufa tista' t-vota ma' pana. Yeah, unfortunately we now do. Sfortunatament. Issa għanna Għanna wis membri tal-IPP għedin jivvotaw, John Paul, għawis tal-PPE. Tajjeb issa. Ixteq nivvota, jekk ġobkom tustaw tatuni sinjela xħat ma tani lista tal-votazzjoni. Tajjeb, wis, tajjeb. Votazzjoni jamaluqa. U din għaddit. Fejn insabu? Iwa, t namel dak li rrit. Intom kelkom e, wieħed iktar dwar dak li għandu xieqsam il-cards. Kelkom wieħed iktar. għalulek biex iġib il-kard. Ser naddi appunt li jmiss din għaddit. Mek joġbok. Xinu il-vot li jmiss, ek joġbok. Il-votazzjoni li jmiss jadwar kompromess x. Nistana ra minu favur kompromess x. Tajja pwis, din hija parti eh, l-ewwel parti mingħajr il-kelma current accounts. Minnu favur l-ewwel parti mingħajr il-klim current accounts. Minnu kontra? Astenzjonijiet. Din għaddiet. Issa bil-parti tnej bil-klim current accounts u favur. Kontra. Astenzjonijiet. mhux biżejjed nisa jollu idejhom u allura irridu nagħmlu verifika dwar dan. Tajja pwis, kif għaddejjen hekk nistgħu nagħmlu ġurnata sieħa hawnhekk. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Issa qed tollu idejkom u mela allura ddit. Emenda 52. Dak favur? Kontra? Stensjoniet għaddit. Kompromess i. Tazzjoni maqsuma. Kollox minar il-klim including the setting up of new mechanisms. Minu favur, minu kontra. Stenzjonijiet għaddit. Issa bil-klim dawn il-klim minu favur kontra sensjonijiet għaddit. Sena dwar kompromess ije. Nistan għaram minu favur kompromess ije. Kontra. Stensjonijiet. Naħseb li maddit, ċaħja namlu verifika. Nistaw niftħu l-votazzjoni dwar kompromess Qed ikonna problema bil-magna tal-votazzjoni hawnhekk. Għanna numru tajjeb tal-PPE? Diġanna karta zejda tal-PPE minn restrit. Iva, Sinjura ċer, jena se nistatuxi Sinjura Luling minħabba li ġara l-ewel, għar se nivvota jena liha. Xorta waħda tfadlina waħda zejda. Sur Bullman. Signora President. Mux fidejn il-grupp individuali li jara jekk hemm xi numru xira li qegħdin jivvotaw. Hija l-President, il-Buro li tiddeċiedi. U għalhekk ma nafx kemm ilu jivvota l-PPE b'vot addizzjonali. Allura hekk iġobkom żommu mal-proċedura. Żguraw li dawk li qegħdin jivvotaw għandhom dritt jivvotaw. Mhuwiex il-grupp illi jrid jara kandux xwiss jew ftit Dan taħwat kollox. Iwa, huwa minnu jiena għandi magna unek li tgħid li fejn hemm cards li huma mdaħla l xi grupp u xi darba tgħid li li hemm miżejjed u xi darba tgħid li li m'hemmx, jiena tinħares lejha. Allura jekk iġobkom xi ħadd illi għandu karta mdaħla l PPE mhux suppost qed jivvota, jekk jogħġobkom neħħija, jekk jogħġbok neħħija. Sur Langen. Jien nixtieq ngħid li l-President hawnhekk għandha raġun. Aħna ma nistawx eh, konna gruppi politiċi oħra jiddeċidu li minn qed jivvota lina. U fidejn il-koordinatur tagħna jekk hemm votazzjoni żejda, mela allura tista' tara ħenti dan, Sinjura Ċer, tista' tgħid neħħi il-kart tiegħek, mhux mhux fidejn is-Sur li jiddeċidi. Tajjeb wisq. understood. Now it's okay. Now it's okay. Now, now we have, the, now we're okay. Tajjeb. Issa qegħdin tajjeb. Kollox mi ħarir. Jien kont qed nivvota għas-sur Balone, imma jekk hawnwis Karz mela allura jiena nista' nirtira. Issa għandna numru tajjeb ta' votazzjoni. Votazzjoni hemm Din ma' diċ kien ikun aktar faċli kieku eh, ollejna għajdejna. U sa ser naħdu għal emenda 60. 60 u 62, dak favu? Dak kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Emenda 63 sa 66 jaqaw u għalek ser naħdu għal kompromess K. Dak favur dan il-kompromess? Kontra? Sensjonijiet, għaddit. Kompromess li, dok favur, kontra. Jena rrit nejt kompromess l, ċaħġa differenti, l. Din ma diċ. Issa ser naddu għal emenda 71 u 72 u favur Dak kontra. Astenzjonijiet. Naħseb li għaddiet. Tridu tamlu verifika, jew namlu verifika. Emenda 71, 72, il-votazzjoni għam miftuħa. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. U għaddiet. Naddu issa għal kompromessa emmen dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 79 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 80 li kompatibli kompatibbli dawk favur kontra astenzjonijiet jidher li li għaddiet. Ħan verifikaw jekk tixtiequ emenda 80 niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. U għaddiet iva kompromessa enne dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet ngħaddu għall-emenda 88 favur kontra astenzjonijiet Ftit ollejtu dejkom għaddit imma, issa 89 favur kontra, astenzjonijiet għaddit, wieħed u favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 97, emenda orali, biex ninkludu l-klim, l-artiklu 136 ta' għaw xi kjarifika meħtieġ għaw xi oġġezzjoni. Mena, dawk favur li ninkludu din l-emend orali. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emendat 190 għaw emend orali hawnhekk biex il-kliem Brispetta dan, nibdlu għan bil-klim. Nasib għandkom miktub eh, emmek fil-karti ta' minn xalfen naqrom. Menna nistaw naddu favur, dawk li ma favur l emendorali orali kontra stenzjonijiet għaddit. Kompromess o. Dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-kompromess P. U hawnhekk qed jingħad li kien hemm bidla tal-aħħar minuta kulħadd għandu di quddiemu għaw vot maqsuma hawnhekk mena l-ewwel taqsima mingħajr il-kliem. Points out juqfa sejjers u hemm il-kelma the spirit mena minu favur kontra stenzjonijiet dik il-taqsima, dit u tini taqsima dawk il-klim li jemmek minu favorjom minu kontra dawk il-klim jidir li Dawk il-klim ma ġewx aċċettati. Hawnhekk hawn it-tielet taqsima mill leader hawn il-klim the spirit. Law it-tielet taqsima mena dal kelmi the spirit, dawk favur li ninkludu l-ispirtu, dawk kontra l-ispirtu. Għaw xaħat l-għet jastjeni mena eh, l-ispirtu ma diċtjaw mena ħajaq ta' għadin. Naddu għall-emenda 107 dawk, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 108 favur kontra astenzjonijiet. Jidir li li maddeċ minn kif għolajtu dejkom, ġifiri jekk tollu xi dejkom sew mux ħanoddu kom u favur kontra astenzjonijiet Jekk li pipix u jivvotaw, nisuġġerilkom ollu idejkom għax qed nara minnaw minn għandkom. Dawk favur mena 109. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 110 dawk favur. Le, skużawni waqet eh, ta' għadin għax 109 għaddiet. Mena, għadhom kem għallu li fuq il-kompromess e, illi Is-soċjalisti jixtiequ u orali biex ngħidu xi stati membri flok insemmu biss il-Greċja. Għaw xi ħadd eh, illi adressa di l-emenda? Kell Hans Peter Martin iva kjoġbok. Jiena tlabt biex nitkellem qabel dan il-punt. Jien xi ftit skantat la bozzar ta' emenda ta' kompromess. Mux qed jissema minn ressa eh, din l-emenda. Isu għadin f'parlament żewġ livelli ma jaħsibx li din hija ħaġa tajba. Hemm nies li għandhom idejat u jħejju ruhom għal dan l-affarijiet. Sir Bullman? Ma nista' ngħid xejn jiena fuq din il-ħaġa b'xorta ħażina M'inhiex infurmat eh, dak li qed is-Sur Martin, però nista' ngħid x'inhi l-pożizzjoni tagħna fuq il-kompromess E il-tradizzjoni tagħna f'din il-kamra li niddiskutu l-problemi mingħajr ma noqogħdu nixtħu ħafna kritika fuq pajis partikolari meta għandek ħafna pajjiżi bl-istess simili, dak huwa l-isfond li għandna hawnhekk m'għandux diskussjoni politika hawnhekk iridu niżguraw li nkunu ġusti fil-Parlament. Għalhekk għamilna minn orali fuq il-kompromess E. Silvi, Signora President, ma sibx li din eh, ġudizzju politiku jaħħaġa fatwa li kwistjonijiet Eh, statistiċi juru illi il-problemi illi jem fil-Greċa huma aktar seri minnak li li f'pajjiżi oħra. Għaw xie, dik oġġezzjoni għall emendorali Dik hija oġġezzjoni eh, formali għall emendorali Silvi, għax kinti inti toġġezzjona l-emenda orali taqa'. Silvi, Silvi, kjoġbok, uża l-mikrofonu. I oġġezzjoni formali, grazzi, kelli bżon dik il-konferma. Mena risterġu nivvotaw fuq qabel klim il-Greċja għammek. Mena minnu favur kompromess E, minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-sekretarjat għadu kem għalli illi Jien qabis xi żewġ eh, votazzjoni wara l-emenda wieħed u design. Ma rajx tajjeb għax 92 u 93 suppost nivvotaw fuqhom emenda 92 hija kompatibbli mal-emenda wieħed u design illi aħna għaddejna. Kienet qiegħda f'paġna 14 din tal-lista tiegħi. L-emenda tas-Sur Wine Gok, l-emenda wieħed u design dak favur twaġobkom allura. Anzi, skużawni, 92 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Mena, 93 ta' għamman issa nerġaw morru għall-emenda 112. Favur? Dawk favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 113 dak favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 114 dak favur kontra assenzjoniet maddiċ. Kompromess, kompromess erren dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-kompromess esse għanna vot maqsum fit tlet taqsimiet. L-ewwel taqsima dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet jaħseb għaddiet it-tieni taqsima il-klim mekanizm tu. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddit it-tielet taqsima l-klim u il tħul koordinat u l-komplement minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nadu l-emenda 126 dak favur kontra ma nistax ehm, niddeċidi fuq dak il-vot, allura ħjar nifsu l-votazzjoni fuq 126. Mela nalaq il-votazzjoni. Maddiċ. 127 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 128 dawk favur kontra astenzjoniet maddiċ. Il-test oriġinali paragrafu 29 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-kompromess te dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 130 dawk favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 131 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 132 dak favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 133 żewġ taqsimiet l-ewwel taqsima. Jidher li li din edha bil-maqlum tal-oħrajn mena l-ewwel parti eh, jekk intom favur li nsejħu l-ECB, mena l-ewwel parti favur li ngħidu nsejħu l-ECB, kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni taqsima, speċjalment f'każijiet fejn dawk favur kontra astenzjonijiet din ukoll għaddiet. Emenda 134 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 135 minu favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 36 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 137 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 138 minu favur kontra astenzjonijiet. Ma nistax niddeċidi niftħu l-votazzjoni fuq 138. Nara il-votazzjoni. Taqa. Għax edin pari jammek 23-23. Kontenta uh, li għat li ma sajx niddeċidi għax xuri li kalli raġun. Issa, emenda 139 biex nħasru l-kelma expeditious minnu favur kontra stenzjoniet għaddit. Emenda 140 favur kontra stenzjoniet għaddit. 141 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 142 favur kontra astenzjonijiet nasab aħjar niverifikaw 142 niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota, nagħlaq il-votazzjoni. Għaddit, b'vot wieħed. 143 taqa, mena issa nivvotaw għal 144 minu favur What, what doesn't? Yeah, memx għalfejn nivvutaw qed tajt int. Okay, well. So. Qed jingħad li taqa' mela 144 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet 145 favur kontra astenzjonijiet għaddiet votazzjoni fuq il-test kif inhu emendat, na forsi naħjar nivutaw bil-votazzjoni elettronika niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Għalli ipp jidher li hemm xi ħadd żejjed mena karta ħarġet mill-lider mena il-votazzjoni mena lura 39 favur 4 kontra żewġ astenzjonijiet grazzi. Uh, well done to the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 sorry, the, the vote. Skużawni, il-votazzjoni fuq rapport tas sinjura intvel fuq il-politika ta' kompetizzjoni tal-2008. L-emenda wieħed minn itre dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda uh, wieħed minn imko favur Skużawni, jridu marru għall-14, għall-emend 14 dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. Rrid nivota fuq it-test oriġinali ta' 14, iva rridu nivota fuq it-test oriġinali tal-paragrafu 14 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. emenda 15, emenda orali minn Sur Verber u b'żewġ partijiet. Mena namlu l-emenda orali l-ewwel. L-emenda orali hi nitolbu li l-Parlament Ewropew ikun involut fuq bażi miftuħa fit tisfir tal-politika ta' kompetizzjoni diqbilna fuqha sewwa mena. Minu favur l-emenda orali. kontra astenzjonijiet għaddiet. Nistanna vot maqsum l-ewwel taqsima li tinkludi l-emenda orali minu favur kontra astenzjonijiet maddeċ u t-tieni taqsima dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 16, vot maqsum, żewġ taqsimiet l-ewwel parti Qed nivverifikaw kif qed nivvutaw minnu favur kontra astenzjonijiet adottata u tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Emendat 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 18 b'emenda orali minn San Sanchez Presedo minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa fejdu morru, emenda satax, Emenda satax, minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda erba minn imkom minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 21 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Il-kompromess A minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 23 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 27 favur Anzi, skużawni, għandek raġuni, il-test oriġinali tal-paragrafu 6, favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 27 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 3 minn imko favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 4 minn itra b'emenda orali minn rapporter. L-emenda orali tista' tiġi aċċettata jidher li jekku minn minnu favur kontra Astenzjonijiet, skużawni ħajkonna niverifikaw din. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota, nagħlaq il-votazzjoni. Mena nagħlqu l-votazzjoni għaddiet adottata. Ktollu dejkom sew l-affarijiet ikunu ħfef għal kulħadd. Emenda ħamsa minn itre favur kontra astenzjonijiet madiċ Tnejn imko favur kontra astenzjonijiet adottata. Tlieta Min itre favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 10 Min itre favur kontra astenzjonijiet madiċ Emenda 31 favur kontra astenzjonijiet jiddispeċin ħekon għan verifikaw emenda 31. Kulħat il-vota, nara il-votazzjoni. Matteċ. Amend 24, dawk favor? kontra, astenzjoniet, njider li li għaddiet, emenda 29, Favor Nasib kienet ċara, emenda 29, favor? kontra, astenzjoniet, Hemm bżonn Għanna grupp eh, zejet li tivvota dwar dan emenda 29. Niftu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 30 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 5 mill-imko għan favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit emenda 25 votazzjoni maqsuma b'emenda orali mill-grupp għalde fit-tieni parti. Parti l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet. Jean Paul, ministert mikrofonu Jean Paul. Niskuża ruħi ma fuq tan lista għandna maqsuma fit u maħniex ċerti fej wasanna. Emenda 25 a il-ġdida. Ba votazzjoni separata mitluba bin l-alde. Ħanaqra x'għandi fuq l-lista tiegħi tajt il-President għandi parti numru wieħed l-ewwel parti it-test underlines that's sa cultural protection. Fuq dan għan nivvotaw fil-prezent. L-ewel parti. Dawk favur? Kontra? Astenzjoniet? Ma taddix. It-tini parti? Inkluża l-emenda orali li tajt considers it essential, etc., etc., un inkludu l-klim and public finances. Dak favur, b'emenda orali, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa ngħidu li jekk l-emenda jaċċettata nistgħu nifqu hemmhekk tajjeb. Kompromess ċeda favur. Kontra, stanzjonijiet adottat. Emenda 28, żewġ partijiet, l-ewwel parti takes the view, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti, point outs, Eccetera. favur. Kontra, astenzjoniet ma taddix. Menda 32, dawk favur, kontra, astenzjoniet taddi. 33, favur, kontra, astenzjoniet taddi. 34, ta' 35 dajem, dawk favur, it says here 34 falls. Unek qed ngħidu 34 taqa' jekk 32 taqdi. Kien konnet kompatibbli ma' 32 mhux 34. 35 għal dassa kompatibli ma' l-bqija dak favur emenda 35 kontra astenzjoniet taddi. 36 dak favur kontra astenzjoniet taddi. 37 favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. Test oriġinali paragrafu 8 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Di 38 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 39 favur kontra astenzjonijiet taddi. Nivverifikaw 39 votazzjoni miftuħa. Every voted, vote. Vota kulħadd. votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 40 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 42 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Kompromess D dak favur. Kontra Astenzjonijiet. Taddi. Okay, I, I have a note here. Għandi nota unnek li tajt li rapporter tixti element darba erba tizdit ma' kompromess. Tajjeb wis. Pala, punt mizzju da' kavur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Il-Madam 45 naħseb u xek dok favor? Kontra, astenzjonijiet taddi. 46 taqa, minda 47 dok favur? Kontra, astenzjonijiet ma taddix. Test oriġinali dok favor daw kontra astenzjonijiet taddi 48 dak favur kontra astenzjonijiet taddi 49 dak favur kontra astenzjonijiet taddi 50 dak favur 50 taqa, skużan il-President. Għalek naddu l-54 dak favur, 54 favur kontra astensjonijiet taddi, 55 favur kontra astensjonijiet taddi, 56 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 57 dak favur kontra astensjonijiet ma taddix test oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi. 58 dak favur kontra astensjonijiet taddi. 59 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 60 taddi, 61 favur kon, kontra astenzjonijiet ma taddix. 69 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 63 favur kontra astenzjoniet ma taddix 64 favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess E favur kontra astenzjoniet taddi 66 żewġ partijiet l-ewwel parti reiterate tax base dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti likewise sa competition dak favur kontra astenzjoniet ma taddix. 67 favur kontra astenzjoniet nivverifikaw 67. Votes open, hopefully. Votazzjoni miftuħa. Everybody voted. Vote. Vota kullħad, votazzjoni maluqa. Taddi. Mandat 68, dawk favur kontra astenzjoniet ma taddix. 69 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Test oriġinali favur kontra astenzjoniet taddi. Imma 70 favur kontra astenzjoniet taddi. 70 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Test oriġinali favur kontra astenzjoniet taddi. 72 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 73 favur kontra astenzjoniet Two parts, 73. Zawċ partijiet, 73. Mandiċ miktubek u d-dimi. Jista forsi xat jispiega għalfejn? 73 in two parts. 73 żewġ partijiet. Rapporter? Jista' xagħti jispjega li x'inhu ma żewġ partijiet għaliex fuq il-lista tiegħi mhux hekk għandi miktub. U ma nistax eh, insejjaħ qabel xi ħadd ma jressaqa. Also <clears throat> der erste erste Teil ähm L-ewwel parti għal daqstant. Welcome Sunderlines fit-tieni parti. Underlines il-fuq, ġifieri naqsmuha ma fej għandna underlines. Okay. Tajjeb. Okay, right. This, this amendment, the first part... well ewel parti, that daqstant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 capital financing for SMEs. Can I see those in favor? Favor. Kontra. Astensjonijiet? Ma taddix. It-tieni parti. Finds that risk facilitating capital finance, etc. Those in favor. Kontra. Astensjonijiet? Taddi. It-tieni parti biss ġifiri li adottajna. Essant lift, tajt il-President. Right, okay. So, Sophie. Uh, Sophie, jek joġbok. Il-biraħ, għamilna talba u ma inkluża fil-lista aħħarija ta' votazzjoni sabiex nivvotaw fuq emenda 74 illi hija emenda konġunta bej grupp soċjalista u grupp tal-popolari qabel l-emenda tal-itre li xider illi qed nitkellmu fuq l-istess suġġett ta' collective redress u jidher li 74 teħtieġ konsens aktar wiesa. U għal it-tre sitta taqa. Għandek raġun għaliex fil fatti hija markata. Lot konfużjoni għaliex qed nitkem fuq imko sitta li fil-fatt iċċaqalqet u għal daqstant nirtira it-talba tiegħi. Iviva tajjeb. Għawis numri sitta Għanna it-tre sitta mbagħad ħan għamlu dak li nissuġġerixxu fuq eh, imkow sitta. It-tre sitta dawk favur? Kontra? Astenzjoniet? It-tre sitta taddi. It-tre tnejn dawk favur? Kontra? Astenzjoniet? taddi? Issa minn darba u sebajn, dawk favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Imkaw sitta lek taqa. Emenda 75 favur kontra astenzjonijiet. Nerġaw nivutaw. 75 favur kontra astenzjonijiet. Taddi. Emenda 76 waqat 6 ta' emenda 77 favur kontra astenzjonijiet. Imżon verifika fuq 77. Is every vote? Kuħat vota Votazzjoni maluqa. Kontu għettollu tejkom mot stramp ħafna li xtaddi. Kompromess seffe maqsuma f'żewġ partijiet l ewel parti mingħajr il-kelma as the sole instrument and the inability to pay. Eh, mingħajr il-paragrafu kollu, tajt il-President. Tajjeb. Għalix għanna tipa grassa hawnhekk? Tajjeb, l ewwel parti hija without concern of the use of sa inability to pay end. Minar dawn il-klim dawk favur? Kontra? astensjonijiet naħseb li taddi. Tini parti da kriminant minn għandkom Minu favur dan il lingwaċ Kontra? Niverifikaw. Fu tini parti vot elettroniku. My vote's closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Żewġ partijiet għalhekk għaddew emenda 83. Maqsuma f'żewġ partijiet, l-ewwel parti takes the view sa dominant position dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Ni parti highlights kon, favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 84 irtirata 85 favur kontra nivverifikaw fa' 85 jekk ġobkom. verifika, votazzjoni miftuħa, vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Taddi. Tistaw tollu dejkom Paragrafu 21 test oriġinali dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 86 favur kontra astenzjonijiet taddi. 87 favur kontra astenzjonijiet taddi. 88 favur kontra astenzjonijiet taddi. 89 emenda orali mill-PP e, da favur kontra astensjonijiet taddi emenda design da favur kontra astensjonijiet taddi vetu design favur kontra astensjonijiet taddi din design favur kontra astenzjoniet. Taddi, Imkaut minja dak favur kontra Niskuża ruħi, ma nafx qed jagħmlu l-PPE. Favur. Astenzjonijiet taddi. Imkaw disa favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Imkaw 10 favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Li taw design żewġ partijiet. L-ewwel parti eh, expect motor vehicle favur kontra astenzjonijiet. Tini parti failing that favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li tgħaddi 94 favur kontra astenzjonijiet taddi Test oriġinali 26 favur kontra taddi. So design favur kontra Nistaw nifverifika fuq 95. Vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Taddi. 96 dak favur. Test oriġinali ta' paragrafu 27 dak favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 96 issa dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. 97 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 100 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 98 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Test oriġinali favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 99 l-ewwel parti underlines eċetera dak favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw. Has everybody voted? Votes closed. Votazzjoni maluqa ma taddix. Nittini parti kol Zapons investigation dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess ġe dawk favur. Tistaw tiddeċidu dak favur, kontra, astenzjonijiet, nivverifikaw. Vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Taddi. 105 favur kontra astensjonijiet taddi. Imkow seba favur kontra astensjonijiet taddi. Itre seba dak favur, parti dak favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. Itre tminja dak favur kontra astensjonijiet taddi. it tridissa dak favur kontra astenzjoniet ma taddix. It-treħdax emenda orali fi tliet partijiet l-emenda orali jaċċettata ma uħat joġġezzjona daqstant bl-emenda orali Vazz maqsum l ewwel parti konsern sa telecoms dawk favur kontra stenzjoniet taddi, tini parti request de sa on this dok favur kontra astenzjoniet ma taddix, tiret parti request e sa purpose dok favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda 40 favor? kontra astenzjoniet ma taddix. Emenda 106 zewġ partijiet l-ewwel parti without uh, eh, minar l chase li jgħid sabiex niċċaraw dak favur kontra astensjonijiet taddi. imbatit it parti l-inċis dak favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda Erba jekk adottat kompromiss F. X'ġra l-kompromess F? F has disappeared. Kompromess F isparixxa. Kompromess F ġi adottat għal daqstant 107 ta' għam. Il-test oriġinali ta' paragrafu 30 għal favur kontra astensjonijiet jaddi 108 favur kontra astenzjonijiet ma jaddix test oriġinali 32 favur kontra astenzjonijiet adottat ċitazzjoniet citations 20 uh, favur kontra ta' adottat emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet uh, adottat emenda tnejn, favur kontra astenzjonijiet adottat emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet taddi emenda erba favur kontra astenzjonijiet ma jaddix, emenda ħamsa, favur kontra astenzjonijiet taddi, da sitta, favur kontra astenzjonijiet taddi, da seba, favur kontra astenzjonijiet adottat, da disa, tminja, favur kontra astenzjonijiet jaddi, da disa, Dewċ partijiet l-ewel whereas sa competition favur kontra astenzjonijiet taddi, tini parti whereas sa startups favur kontra astenzjoniet ma taddix. Emenda għaxra favur kontra Stenne għax tawadna, emenda 10. Il-vota kullħat? Votazzjoni maluqa, Taddi. Kompromess akka dak favur kontra astenzjoniet taddi. Menda 12 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Votazzjoni fuq test kif emendat. Nivvotaw mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 33 favur ma' ħadd kontra 6 astenzjonijiet, Proset, il-rapporter. Tajjeb wis. Naddu issa għal eh, l-opinjoni ta' Sinjura Druri fuq eh, il-Bank ta' Investiment Ewropew. Kulħadd huwa lest. Id-dispeċini kienet sessjoni twila, però kellna ħafna votazzjonijiet. Paragrafu wieħed test oriġinali. Dak favur kontra stensjonijiet adottat. Paragrafu 2 sa' seba' favur kontra stensjonijiet adottat Paragrafu 8 favur kontra astenzjonijiet adottat. Paragrafu 9 favur emendorali anzi. zewċ partijiet. Emendorali mill grupp tal-SND, jirċivja kulħadd, Iva tajjeb. Votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti dak favur, kontra, astensjonijiet adottat. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma taddix 10 jitrata imman 11 favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw fuq 11 għaliex minix ċerta kif ivvotajtu. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma taddix: Test oriġinali ta' paragrafu 3, favur, kontra astensjonijiet taddi. Menda 12 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Niverifikaw jek tridu. Pero mda kienu flimkien il-PP e u l-konservativi flimkien ma kienix maġġoranza. Niftaw il-votazzjoni fuq emendat 12 Votazzjoni maluqa. Taddi. Manda 13, amendorali, mill-PP, e. kuħatriċi irċivija. Iva, għanna nishtiqo nżidu l-kelma more, aktar, fl-emenda tas-Sinjura Ġoli. l kelma more, għanda tidel qabel kemm ma transparent, għalli najdu more transparent, iktar trasparenti. Dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. Test oriġinali paragrafu 4 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Min darbartax favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 15 favur kontra astenzjonijiet ma mm, adottat. Tiverifikaw fa minn daħmistax Votazzjoni miftuħa fl-aħħar? Vota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Li dispeċini ta' dan? Abbozz ta' kompromess mingħajr numru jkopri l-numru 16 biex 18 dak favur kontra astenzjonijiet jaddi. Emenda wieħed irtirata l-istess tnej u tlieta emenda erba għada hemmhekk Dok favur emenda erba kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda ħamsa irtirata, emenda sitta b'emenda orali sabiex tieħu post Sabis 30% tieħu post 23% dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Naseb nistaw nivvotaw billi nurru dejna vot, votazzjoni komplessiva sta dawk favur kontra. Inti kontra? Naseb aħjar nivvotaw mod elettroniku. Fuq L-aħħar votazzjoni. Votazzjoni elettronika. L-aħħar votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 37 favur, 4 astenzjoniet. Minn kejja tibdil votazzjoni. of the single euro payments area Issa nivvutaw dwar l-implementazzjoni ta' zona unika ta' pagamenti bl-euro. Is-sepa. Paragrafu wieħed. Emenda mfasla mis signora Elin McCarthy dawk favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Paragrafu 2. Emenda mis signora Carthy favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Votazzjoni fuq test ta' kif ġie emendat favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Tajjeb, konna votajna malaj, rissa tajjeb, sa ser naddu għal rezoluzzjoni. Paragrafu wieħed. Test oriġinali dak favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Paragrafu 2, l-emenda tal-essendi, favur, kontra stensjoni tad-diet. Paragrafu 3, test oriġinali, favur, kontra stensjonijiet għaddiet. Essendi dwar paragrafu 4, favur, kontra. Astensjonijiet, maddiet. Tirata, u, tirata, u għalek, kor test oriġinali ta' paragrafu 4, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Għallin McCarthy dwar erbaqa l-ġdida favur kontra stazzjoni ta' dit. Dik waqat l-emenda tal-essendi paragrafu 5 favur kontra stazzjonijiet ta' dit. Tajja pwis l-essendi paragrafu 6 fejn aħna ranġajna ekonomik il għal ekonomik. Xaħat tixtieq jitkellem. Ma nafx semenijiex fil-lista tal-votazzjoni maħna nipreferu jekk kulħadd jaqbel ma dan li ġej. L-inklużjoni fil-ħames linja tal-konsultazzjoni eh, rispettiva tinkludi l-partijiet kollha interessati. Naħseb li din hija evidenti u Eh, namluwa biss biex eh, nikkompletaw kollox bejn is-settur bankarju u l-Kummissjoni trittejt eh, bejn is-settur tal-pagamenti u l-Kummissjoni f'raba linja mill-aħħar. Jekk il-kollegi jaqblu, aħna nixtiequ nibdlu għadin biex intejbu test. Tajjeb favur kontra astensjonijiet għaddit. Test oriġinali paragrafu 7, favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda tal-SND paragrafu 8 favur kontra astensjonijiet għaddit. Sanna l-emenda tal-SND għal paragrafu 8a ġdid, dok favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 9 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 10, favur kontra astensjoniet għaddiet. Citations wieħed satnax, favur kontra astensjoniet għaddiet. Premessa A favur kontra astensjoniet għaddiet. Premessa B ta' Arlin favur kontra astensjoniet għaddiet. Nemmendet l sndr għal premessa B A favur kontra astensjoniet għaddiet. Premessa ċe sendi favur kontra ta' det. La bosta kompromess A favur kontra Mandi l-ebda votazzjoni Xiftu temħaw dawnek. Naħseb illi test tiġi sostut bit-test illi għandkom emmek. Tajja wis. Dawk favorqa? Ah? Kontra? Stenzjonijiet? Għaddit. Test oriġinali, premessa D, favur kontra stensjonijiet għaddit. Premessa E, favur kontra stensjonijiet għaddit. Premessa F, favur kontra stensjonijiet għaddit. Premessa favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa tal-essendi favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa i favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa i favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa a tal-essendi favur kontra. Astenzjonijiet ma Premessa k favur kontra, astensjonijiet għaddiet. Premessa l favur kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa la bosta kompromess B favur kontra, astensjonijiet għaddiet. U issa ser nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kif ġiet emendata, dok favur kontra, astensjonijiet għaddiet. Naħseb li rridu Indaħlu l-kunċett tal-block voting, eh, kollegi. Issa, xernaddu, naddu għattaxi fuq transazzjonijiet finanzjari kif se jitħadmu. Għanna rezoluzzjoni sħiħa li ġiet negozjata. Allora dan huwa vot uniku dak favur din la bosta rezoluzzjoni. Sanofti, din hija l-mistoqsija orali l-ewwel ħaġa. Allora dawk favur din dan abbos tal-mistoqsija orali, dawk kontra sensjoni ta' d-ditt. Għanna riżoluzzjoni? trying to get back on track. Okay, Tajjeb wis, issa ser naddu għal rezoluzzjoni. Paragrafu 5a, ġdid tal-ICR, dawk favur, kontra, Nasab li għamlu verifika. Votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa. Di ma ditx. Maleg il-vot separat dwar it-testa kompromess. Ma tantx qed nifhem din. this one and this one is requested as separate vote. Okay, separate vote on the compromise text. Votazzjoni masumma dwar testa kompromess, a favur, kontra stenzjonijiet, għaddit. Issa fuq rezoluzzjoni sħiħa, favur, kontra, astensioniet, għaddit. Right, we now have an exchange of views um, with. Issa sinjuri għanna skambju ta' opinjonijiet. Massur Akerholm, il-President tal-Bord Konsultattiv Ewropew għal-Governanza tal-Istatistika. Spost għandkom l-ewwel rapport annwali. Right, colleagues. Um... Kollegi, grazzi tassew. Issa naskambju ta' opinjonijiet ma' Sur Ackerholm, il-President tal-Bord Konsultattiv Ewropew għal-Governanza tal-Istatistika. Tlifna xifti tal-ħim ħabba l-votazzjoni Sur Ackerholm ser eh, tina sqarrija ftit iqsar introduttorja tiegħu 5-7 minuti mbagħad ser ikun hemm mistoqsijiet u biex tagħmlu dan tistgħu tollu jdejkom. Min jolideh l-ewel ovvjament jistaqsi l-ewel. Grazzi, eh, Signor President, grazzi tal-istedina biex nider għawnek flekon u niprezentalkom xie opinjonijiet dwar eh, kustjoni tal-istatistika. L-eskap bdiet taħdem f'Marzu tas sena l-oħra. U aħna suppost kanna niproduċi l-ewwel rapport tagħna eh, fil-bidu tal-ħarifa. Li f'termini prattiċi fissret li aħna tantx kenna ħin disponibbli. U għalhekk aħna kenna nifokaw l-isforzi tagħna u deċidejna li nażlu tliet suġġetti biex nevalwaw l-implementazzjoni tal-kodiċi. L-ewwel ħaġa l-indipendenza professjonali li ovvjament hija fil-qalba tal-kodiċi. It-tieni kwistjoni kienet dwar ir-riżorsi minħabba li perċezzjoni li dinija problema u jekk hija diġà problema huwa diffiċli li naraw tiżdied fil-ġejjeni. U tillet ħaġa kienet il-quality commitment, l-impenna l-kwalità. Issa dak li għamilna huwa li kena niddependu ħafna fuq l-informazzjoni li kena disponibbli u din kienet bazata fuq il-Self Assessment Reports fl-implementazzjoni tal-kodiċi u kol kena ġismieħ ma' partijiet differenti biex tajna nevaluaw il-kollaborazzjoni u kooperazzjoni fil-qasam tal-istatistika fiħdan l-Unjoni. F'termini ġenerali, jider illi f'dak l-għandu xaqsam il-kodiċi kien hemm progress, ma dan kollu, bażikament dan jinsab fl-pjanar u mhux daqshekk fl-implementazzjoni. Wieħed mill-messaġġi rridu nibatu rridu nibatu huwa illi rridu ikun hemm aktar implementazzjoni. Dwar indipendenza professjonali kien hemm xi progress fil-bażi legali kif ukoll kien hemm xi progress biex jiġi żgurat eh, tiġi żgurat tal-implementazzjoni prattika. Huwa ċar li hemm kwistjonijiet differenti li rridu noqogħdu attenti eh, dwarhom hemm il-suspicion of intervention li tista' taffettwa l-kwalità tad-data. U xaħġa oħra li rajna mill-qrib kienet il-kustjoni tal-ħatrit u tkeċċijiet illi aħna nejdu illi dawn irdu jkunu trasparenti u l-mandati irdu jinġabu jinżammu separati mill-mandati politiċi. Hawnhekk aħna eh, istituzzjoni speċjali fl-istess waqt dan huwa DG wkoll Direttora Ġenerali fil-Kommissjoni huwa wkoll hija wkoll Aġenzija Indipendenti tal-Istatistika l-Unjoni Ewropea ġenerali. Aħna fejna l-attenzjoni tagħna fuq il-fatt li wieħed irid jiżgura l-komunikazzjoni u l-ħidma ma tkunx biss xi ħaġa li wieħed jara bħala indipendenti mill-Kummissjoni imma tkun ta' bilħaq indipendenti. U aħna tajna każ l-aktar il-parti tal-komunikazzjoni. U staqsina lill eurostat biex tiżgura illi il-kellim tal-Komissjoni jitkellem biss fisem il-Komissjoni. Dak għandu xaqsam ir-riżorsi aħna ħarisna lejn il-fatt li namlu priorità tal-ħidma tagħna irridu nikkolaboraw aktar fih dan l-Unjoni Ewropea, wieħed irid ikun e, jista' jibbenefika juża l-aqwa prassi fl-Unjoni Ewropea biex nkunu nistgħu nifrankaw l-ispejjeż Fl-istess waqt wieħed irid jara li ma tip ta' kooperazzjoni tal-iżvilupp nistgħu nimplementaw biex nifrankaw l-ispejjeż aħna wkoll ħarisna li sistemi tal-edukazzjoni u rtiġa li niżguraw li jkun hemm eh, persuni tal-istatistika kwalifikati illi eh, jinżammu fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar aħna wkoll rajna illi eh, tu fil rizorsi finanzjari kbar jistgħu jagħmlu dannu fuq medda twilja ta' żmien. Minħabba żminijiet twal tal-produzzjoni tal-istatistika. Dak li għandu x'jaqsam l-impenn għal-kwalità Aħna rajna illi diġa sar ħafna fil-sistema tal-istatistika Ewropea dak li għandu xieqsam proċeduri ta' kwalità, linji gwida, attivitajiet, proċeduri Iżda ħna eh, sħaqna dwar iħtieġa li kunem aktar impenn mill-ola managers biex bekk. Ix-xogħol isir kif għandu jsir. Dwar koordinazzjoni. Aħna rajna illi din saħħet fiħdan l-Eurostat. Aħna rajna li din trid tiġi rispentata bisħieħ l-aktar fiħdan il-Kummissjoni biex niżguraw illi ikun hemm statistika ta' kwalità għolja u ikunem hemm kollezzjoni ta' data u ma jkunx hemm pis żejjed ta' klientu xaqsam il-korrespondenza u dan huwa wkoll minnu fuq livell nazzjonali. Aħna konna xi ftit diżappuntati il-Bank Ċentrali Ewropew u sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali għażlet li ma ta' derixxix ma' dan il-kodiċi minkejja l-fatt li l-produtturi f'din l-isfera isegwu l-istess tip ta' regoli. Aħna sħaqna dwar iħtieġa għal kooperazzjoni aktar ċara, koordinazzjoni u eh, sim tal-pis u tal-ħidma bejn l-Eurostat u l-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali. Fl-aħħar mhux l-inqas f'din l-isfera aħna rajna il-Kumitat tal-monitorat u l-bilanċ tal-istatistika irrit jiġi aġġornat minħabba li kien hemm bidliet fl-istruttura sħiħa Ewropea. Meta aħna finalizzajna dan u aħna konna fil-proċess li nippubblikaw jew inkella nibatuh l-ewwel komissjoni u mbagħad nippubblikaw. Ħareġ il-każ rajna l-każ tal-Greċja. Din hija ovvjament xi ħaġa li aktar marbuta mal-eskap. Jekk nżommu f'moħħna illi l-eskap beda għabbażi tal-esperjenzi tal-2004-2005. Issa, minħabba li kien hemm dan il-każ tal-Greċja, kien hemm informazzjoni eh, mifruxa li kienet disponibbli. L-eskap ma setex tirreġixxi u għalhekk aħna għażilna dak iż-żmien illi eh, ma nagħmlu xejn iktar li finatu attenzjoni ftit attenzjoni l dan il-każ. Issa qegħdin naraw aktar informazzjoni li qed toħroġ Iżda ma stajniex nanalizzawa b'mod sħiħ din l-informazzjoni għalissa. Ma dan ukollu jidrinna illi jidher li hemm żewġ konklużjonijiet diġà f'dan l-istadju. L-ewwel konklużjoni huwa ċar illi jista' jkun hemm każijiet fejn hemm bżonn ta' skrutinju aktar mill-qrib ta' metodi u eh, prattiċi ta' ħidma f'pajjiżi differenti. Għandna bżonn ta' aktar minn dik li tipprovdi bħalissa leġislazzjoni u għalhekk eskap ta' poġġa suġġerimenti biex natu aktar poter ta' auditing l-Eurostat. Iżda rridu niftakru li dan biex dan isir jeħtieġ żewġ affarijiet illi regoli bażiċi jkunu ċari biex dan jiġi implementat u l-tieni ħaġa li dispożizzjoni bħal dawn irdu jiġu appoġġati wkoll mir-riżorsi meħtieġa biex ikunu jistgħu jkunu kredibbli. Il-ħaġa l-oħra hija li jeskap minn nifisa trid dejjem aktar tagħti attenzjoni l iżviluppi fil-pajjiżi membri differenti. Biex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni ġusta tal-implementazzjoni tal-kodiċi fis-sistema Ewropea sieħa. Ovvjament, din hija xi ħaġa illi aħna qegħdin fil proċess li nippjanawha u nieħdu konsiderazzjoni ir-riżorsi illi għandna disponibbli aħna. Jien nixtieq ukoll ngħid illi fir-rapport illi jmiss li aħna diġà bdejna naħdmu fuqu dawn il-kwistjonijiet. Ovvjament ser ikollhom priorità u aħna ser inkomplu nifukaw bażikament fuq it-tlet kwistjonijiet tal-kodiċi illi diġa ħdimna dwarhom fuq l-ewwel rapporti ġifieri l-indipendenza, ir-riżorsi u l-kwalità. Grazzi, Sinjora President. Grazzi għaw is-Sinjura Datili tal-bessa biex jitkellem. Grazzi, Sinjura President, Sur President, eżis kollegi għamminu l-għada budġetarja tal-Greċja ġibdet fuqa għajnej l-Europa kolla kemmi. Kulħadd beda jgħid kif pajjiż ta' zona tal-euro se ta' jasal f'dik is-sitwazzjoni. Il-previżjoni ta' defiċitu pubbliku tal-2009 ġew korretti baxra fil-mija. Qabel kien rata ta' 3.7 fil-mija Il-qada marra tal-lar u l ewro ħolqot interdependenza tal-ekonomiji tagħna. U allura l-istati membri jkollhom responsabilità kbira fiż-żona tal ewro Allura il-Kunsill u l-Kummissjoni fakru li hemm bżonn nikkoordinaw aktar u aktar il-politika ekonomika tagħna. Mhux hawnhekk biex noqogħdu nixturtija fuq il-Greċja hemm qed naraw ehm, kif nistgħu nifmu kif wasalna f'din is-sitwazzjoni hemm bżonn li jkun hemm soluzzjonijiet Eh, dawima biex naraw li l-Ewropa ma tgħaddix minn sitwazzjoni bħal din, hemm bżonn niggarantixxu l-produzzjoni ta' statistika ta' min jorbot fuqha u statistika nazzjonali li wieħed jista' jorbot fuqha. Sinjura Dati qed taġġel ħafna inti għat tradutturi kjoġbok allura. Huwa minnu l-istatistika nazzjonali li wieħed jorbot fuqa eh, ġib il-fiduċja u din il-fiduċja reċiproka konvinta li hija l-qofol eh, tal-fiduċja fiż-żona tal-ewro. Kien hemm l-istatistika fil-Greċja li eh, kellet tiġi mibdula u waslet biex ikun hemm miżuri fuq kodiċi ta' pratika tajba u il- bort tijek saħaq biex din jiġi applikat. Kienem korpus ġdijt il ħareċ biex nilħu din il-mira biex nsaħħu s-setta ta' auditjar tal-Eurostat. Sur President, nishti nara x'taħseb. Kull tentattiv rridu naraw kif nistaw Eh, nil għalih biex ma jkunx hemm falsifikazzjoni tal-istatistika forsi kalma naqra qawwija din. Imma rridu naraw kif dan jista' jsir u kif jista' jkun hemm soluzzjoni sostenibbli. Allura l-kumitat tiegħek forsi m'għandux ikollu eh, kompetenzi oħra u aktar barra dawk li għandu issa biex ikun jeżerċita aħjar il-kompetita kontroll tiegħu. Għandi xi ftit membri oħra li xtiequ jitkellmu forsi allura nduru l-membri kollha mbagħad inti tagħmel kumment fejn tindirizza il-kulħadd għax nasibek nistaw nistgħu nimxu blaħjar aħjar mod. Jean Paul. Għazom fil-qossor, Signora President. Sur President, inti qed millekx fil-kariga għal ħafna żmien, ġifieri ma rridux waħlu fik l lek li m'hemmx li m'għamilx ħafna xogħol. Nixtieq nistaqsuk jekk eh, illum ma rridux nkunu sempliċi. Isna qed ngħidu li l-Greċja hija l-uniku waħda mill-2000 eh, mis-sena 2000 law l-istatistika kienet il-falsifikata. Hemm konflitti dan terest u qed noqgħod meqjus fil-kliem eh, jistgħu jeżistu bejn l-uffiċjali tal-Eurostat u il-persuni li fl-istati jew li joffru pariri ta' konsulenza lill-istati hemm ċertu banek speċjalizzati, nixtieq nkun naf jekk dan jeżistix. Hemm każ antik tal-sena 2000 fejn eh, l-uffiċjali eh, tal-Eurostat eh, kien hemm uffiċjal tal-Eurostat illi kellu ċertu kuntatti ma' xi banek regoli tal-Eurostat ġew modifikati, ġifiri dan, li sar jaf dan l-uffiċjali ma, baqgħux jgħaddu. Però f'din id-dinja komplikata fejn it-tentizzjonijiet huma kbar, hemm bżonn li wieħed ma jkunx sempliċi u ma jkunx hemm kontrolli tekniċi biss, wieħed irid iħares lejn il-konflitti ta' interess li f'dan qasam jeżistu. Uh, thank you. Uda. Sur Arker Holm, fidal ta' situazzjoni budgetarja fl-istati membri hemm tlet temi distinti li rridu nħarsu lejhom. L-ewwel net hemm spekulaturi illi qed jingħaqdu u hemm ħafna stati membri qed jisfaw vittmi taswi finanzjari dun fuq din il-ħaġa ma mhux din hija tema u l miex ir-responsabilità tiegħek din il-ħaġa, merrit ngħid illi noqogħdu nippuntaw subajna lejn pajjiż individwali qisu eh, qed ngħidu li aħna l unuku eh, nies li nistgħu inxerdu l-affarijiet eh, korretti. Imma ma jistax inkun u daqs kemm kien Jean Paul dal tal-affarijiet kif huma. Hemm banek privati li qed joffru pariri li l-istati membri ta' kif għandhom jitrattaw id-data tagħhom u hemm problemi fl-evalwazzjoni ta' din id-data. U l-istati membri sa milux wis kienu qed jirrifjutaw li jagħtu lill-Eurostat aktar setat. Inti tara jekk nistgħux nsibu soluzzjoni billi nagħtu aktar setat lill-Eurostat sabiex id-data ċentrali tal-istati membri tkun tista' tiġi miġbura b'mod adattat, il-problema tiegħi ħaġa li eh, tista' tkun sostanzjali u tista' tkun valida l-aktar minn stat membru wieħed. Inti għandek l-impressjoni li dejta bażika fl-istati membri differenti. Fu uh, kif l-atturi u l-korpi pubbliċi qed jagħtu kont eh, eh, eh, qed jagħtu rendi kont ta' dak li jagħmlu ikun sew veriter. Jekk xin id-data ma tkunx qed tiġi miġbura fuq livell nazzjonali, kif id-data ċentralizzata miġbura kollha kemm tkun tirrifletti realtà forsi di għandu eżempju dan jista' japplikaw kollha l korpi privati, jekk l-awtoritajiet pubbliċi ma jsemmux ċertu aspetti kif id-data ċentralizzata miġbura ta' minn kulħadd tkun riflessjoni tas-sew ta' dak li hemm. Forsi nistgħu ngħidu allura li id-data li titinġabar tkun id-data adattata. Wolf? Grazzi. Għandi l-kwistjoni tas-soltu ta' minnu responsabbli u il punt ta' li responsabilità nix nżiduwa memx għalfejn nerġan għajjem għax semmija ħattijħor. Rridu naraw li l-ewwel net dar affarijiet ma nħalluhom xieġru dan japplika fil-qasam tagħna fil-politika bħal pereżempju fil-qasam għall-korruzzjoni. L-Eurostat għandu xi tip ta' dipartiment intern illi jkun jista' jidentifika dawn is-sinjali bikrija, sinjali ta' twissja minn qabel biex jara jekk pereżempju kun jista' jintabaħ b'dawn is-sinjali ta' frodi jew inkella eh, d-dejta kiex qed iġi rappreżentata tajjeb. Ħafna drabi meta jsiru l-iżbalji hemm nies li jagħmlu dawn l-iżbalji u dawn il-membri tal-istaff u ma' kol ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Namlu mot li ti per eżempju kollok impiegat Grek jista' jitratta ċertu affarijiet. Ġifieri kif tista' tiżgura li m'hemmx konflitt ta' interess brabta mal-nazzjonalità tal-istati membri differenti. Edward. Thank you. Uh, Mr. Ackerholm, I'm sure you've got a lot of... Sur um, Ackerholm, għandek ħafna ċor, xol u d-dimek, mux l-istatistika kolleja l-istess, hemm ħaġa li tkejjel kemm itiru eh, itiru għasafar fuq pajjiż u ħaġa oħra meta titratta l-GDP u l-finanzi pubbliċi għax mod partikolari meta eh, dawn ċifri jkunu qegħdin jiġu analizzati eh, għal skopijiet differenti. Il-kwistjoni allura illi żżur u titkellem ma' persuni li jaħdmu f'dawn l-aġenziji tal-istatistika hija ħaġa importanti fiha nfissa iżda jiena nemmen illi meta jkun hemm frodi biex insiħu hekk jew jisir xaktar jew anqas minn dan jiena naħseb wieħed irid jibbaża ruħu fuq in-nies li jaħdmu fuq il-post kemm hemm rappreżentazzjoni mill-utenti tal-istatistika bħal pereżempju il-ġurnalisti li jużaw eh, l-istatistika jew oħrajn illi jgħidu li l-affarijiet mhumiex sejrin sew. ċfir, apparti dawn l-affarijiet irridu nserħu fuq dawn in-nies li għadmu fuq il-post illi mill ewel ikun jistgħu jindunaw jekk id-dejta iċin babsa jew lew barra li toqgħod iżur il-pajjiżi u tagħmel evalwazzjoni. Id-data tista' tiġi kwotata b'mod korrett jew inkorrettament, imma il-mod ta' ġbir ta' data tant huwa arkaiku naf każ partikolari fejn ġbir jisira bażi tal-cash flow. Allura nixtieq kemm verament dal-affarijiet qed jingħataw attenzjoni. Grazzi għaw xaħatiħor li xie jitkellem jgħamil xie mistoqsija. Mena, natikom naqra uh, sfont, jena kontraporter għat waqif tal- governanza tal-Bord Konsultattiv Ewropew għal Governanza tal-Istatistika matul il-negozjati minnaħa tal-Parlament aħna ħeddimna biex natuk aktar setat. s-surra ta' maka kien qed sosni l-argument eh, bil-maqlub matul il-presidenza ġermaniza forsi issa riforma ruħu twemmin tiegħu imma jidr li li kien hemm problema li l-istati membri kienu naqra xettiċi li jagħtu aktar setat. ma l-investigazzjonijiet tal-istatistika tagħhom hija ħaġa li jridu jħarsuha kemm jista' jkun, jridu jisom jiproteġuwa. U għallura mill-parlament maħadnix li ridna u għalek aħna minna ħatana sim tal-kompetenzi li l-Konsil qed jipprevedi fuq din il ħagġa ma tantx aħna entużjasti fuq u rrid jagħti aktar seta' taħt il-proċeduri tad-deficit li hija biż-deċiżjoni tal-Konsil aktar milli taħt il-proċeduri tal-istitlika li jinvolvu l-kodeċiżjoni. Ġifiri di qed aktar di etna nagħti aktar bħala informazzjoni li l membri mhux biex tgħidilna x'taħseb inti fuq imma nista' ngħid li l-Parlament iżomm jekk illi inti kollok aktar setat. Hemm ukoll il-panel tal-partijiet interessati illi waqafna fl-istess waqt jiena rappreżentanta f'dan il-panel tal-Parlament Ewropew sabiex ikun hemm kontribut mill-utenti biex naraw jekk id-dejta miġbura it-tip u natura tagħha hix adattata. U hekk informazzjoni ġdida tiġi mqasma lill membri meta tkun disponibbli. Dak kollu nista' ngħidha issa ġifieri Mhix biss eh, mistoqsija, qed forsi nagħti naqra sfonti li forsi l-istati membri mhumiex konxji tiegħu. Forsi tista' twieġeb issa għal mistoqsijiet wieġeb kemm jista' jkun kemm jogħġbok minnhom għandna isu 12 minuta ġifiri naħseb għandna biżejjed ħin. Iva, mela allura ħaniprofa nweġibhom il-mistoqsijiet mhux bil-fors l-ordni li ġew prezentati ma fuq it-tema l-ewwel fuq is-sempliċità nispera li fis-sistema ħniex sempliċi. U mill rajna rajna ma nix nkunu sempliċi u importanti li ma nqodux nippuntaw subajna lejn xi pajjiżi partikolari rridu nqisu l-fatt illi dal-affarijiet jistgħu jiġru fibna di differenti rridu jkollna sistema li timbenna b'tali mod li jagħmilha possibbli li aħna nsibu dal-affarijiet kmini kemm jista' jkun. Issa jekk ikun hemm frodi espliċit ovvjament ikun diffiċli li s-siba anke fil-negozji privati hawnhekk għandna sistema akbar imma jekk teżisti rridu naraw x'ridu nagħmlu. Il-problema bis-sistema tal-Istatistika Ewropea hi li d-data bażika kollha toħroġ fuq bażi nazzjonali. Imbagħad tiġi mfassla eh, tiġi pproċessata mill-Eurostat. L-Eurostat ma tistax itep il-kwalità. Eh, jekk tiġi ħażina mill-livell nazzjonali, allura meta ħa toħroġ u proċessata minn Eurostat eh, ma jista' jsir fuqha u għalhekk aħna ħanejnu biex ikun hemm is-sigurtà u naraw li id-data tkun tista' torbot fuqha. Allura tmu fuq nejn nġibu d-data. Ħaġa oħra li komplikat l-affarijiet, mod partikolari l-kontabilità nazzjonali, hija l-inġinerija finanzjarja li saret matul dawn l-aħħar ftit snin, meta qed ngħidu li l-bankieri privati jixtru nies illi jafu kif ċertu aspetti jiġu trattati mill-att ta' statistika hija ħaġa illi eh, qed tevolvi l-ħin kollu. Mhix li ħażina din, imma nies ikunu jridu jixtru informazzjoni biex jifmu kif tranzazzjonijiet differenti qed jiġu trattati fis-sistema tal-istatistika li nista' ngħid u u li għandna nippruvaw nagħmlu u li niżviluppaw eh, sistema trasparenza biex din l-informazzjoni eh, ma tkunx daqsan tiswa fil-suq, naqsu il-valur tas-suq tagħha mill nżidu trasparenza u naraw l-informazzjoni tkun disponibbli kemm jista' jkun hemm bżonn li jkollna regoli uniformi u modi eh, uniformi ta' kif nimplementaw dawn ir-regoli li għandna fuq it-transazzjonijiet. Ħaġa oħra li l-esperjenza u fil-fema tijaj, eskap għanda tiħu responsabilta illi tħares lejn il-kostruzzjoni biex tara jekk il-mod ta' kif aħna bnejna s-sistema tistax tiżgura eh, u tistax taċċerta illi s-sistema eh, wieħed jorbot fuqa jekk għandix sistemi jivverifikaw jibbilanċaw rridu naraw li konna atturi indipendenti u professjonali li huma ħilsa li jagħmlu l-ġudizzju għabbażi tal- professionalità tagħhom mhux il-pressjoni li jkunu ġej minn ħajja jew oħra. Sa dwar il-verifika tal-implementazzjoni naħseb illi din hija ħaġa illi taqa' il-barra mill-possibilitajiet tagħna m'għandniex ir-riżorsi li nivverifikaw l-implementazzjoni u din hija ħaġa illi fl aħħar mill aħħar eh, xorta ħat iqpemmek kif dak li xaqsama l-Eurostat. L-Eurostat għandha jkollha r-riżorsi, il-metodi, possibiltajiet illi titħol aktar fil-fond fis-sistema sabiex tkun tista' tagħmel il-verifki ehm, adattati u sabiex niżguraw il-informazzjoni illi tirċievi għal l-aggregazzjoni ta' dejta tkun tajba biżejjed. Issa, fid-dawl tal-esperjenza li kellna dan l-aħħar dan juri illi il-leġislazzjoni ma toffrix l-Eurostat bizzejet setat biex tidħol fil-fond bizzejet fil-sistema mill nista' nifhem jien. F'dan il-każ partikolari kien hemm ħafna żjarat, ħafna diskussjonijiet, ħafna diskussjonijiet fuq kif is-sistema qiegħda tiġi mmexxija. U jiena nittama li dan kollu kien korrett, imma fl-aħħar mill-aħħar dan juri li l-informazzjoni l-mod kif ġiet użata mkienx qed toħroġ ir-riżultati korretti. Kif qed nifhem jiena l-affarijiet l-Eurostat ma kellax ma kellix is-setat illi tmur aktar eh, il-bot. Issa, fid-dal ta' dan kollu, eh, eskap ta' poġġa li jkun hemm aktar setat ta' awditjar li l-Eurostat biex twettaq ta' din ir-responsabilità tagħha. Però kif fatt fil-kumment inizjali tiegħi qed ikun hemm ir-riżorsi biex dan isir ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn inti jkollok ir-responsabilità u jkollok il-fiduċja imma m'għandekx ir-riżorsi fis-sistema sabiex tkun tista' tagħmel il-verifki meta jkun eh, qed jinħass li l-verifki huma meħtieġa. Issa, is-setat li ser jkollha l-eskap f'dan il-proċess biżejjed ħajkunu din eh, ser tkun mistoqsija interessanti illi għalija ma tanċanna bizzejt informazzjoni naf li hemm din id-diskussjoni fuq kemm għandha mur il-bot eskap biex tħares lejn is-sitwazzjoni ta' pajiz individwali. Ma kifat fil-kumment inizjali tiegħi aħna nħossu illi aħna ser ikollna naddu għall-evalwazzjoni ta' pajjiżi individwali ħalli nkunu nistaw namlu evalwazzjoni Eh, ġusta tas sistema kollha kemm juna nagħtu gwida tajba fuq it-ħaddim tas sistema kollha. L-esperjenza naħseb ħaturi l-ittra tal-leġislazzjoni għandha tagħtina l ta l-esperjenza ħaturi illi eh, hemm bżonn naraw jekk dan ser ikun biżejt u l-leġislazzjoni wkoll tajt li daqs sentejn tliet snin oħra rridu nerġgħu eh, nħarsu dak li għamilna u nagħmlu evalwazzjoni ta' kemm kienet adattata l-leġislazzjoni u jiena ċert li sa' dak iż-żmien inkunu ġbarna aktar esperjenza nkunu rajna x'inhu l-parametri u l-limiti tagħna nkunu nistgħu nagħtu pari il-Parlament fuq il-fattibilità tas-sistema. Kien hemm mistoqsija wkoll illi kiella x'taqsam direttament mal-Eurostat jekk l-Eurostat għandux xi funzjonijiet interni li jistgħu jagħmlu din il ħagġa na xie rappresentant hawnhekk mill-Eurostat naħseb qegħdin f'qada ħjarna biex iwieġbu għal dik il-mistoqsija minni. Nipprova jiena noħroġ xi tweġiba. Hemm ħaġa li hija importanti din li jkun hemm sistemi illi jagħmluha possibbli li jkun hemm verifika ta' konsistenza ta' tipi differenti tal-istatistika ħalli nkunu nistgħu nidentifikaw problemi li jista' jkun hemm fis-sistemi għax il-ħaġa tajba b'ħafna mill-istatistika tal-ekonomija hija sistema illi meta tiġbor il-partijiet differenti dawn għandhom jitħlu u jaqblu ma' xurxin. U meta inti kollok għafżir gbar u devjazzjonijiet gbar jista' jitħollok dubju u l-lumja għada tkun tista' ssib ġdarax ma ġarax. Mena, grazzi ħafna jekk hawn xi ħadd ieħor illi jixtieq jagħmel xi mistoqsija malajr malajr jew kellha lesti. Mena, grazzi ħafna. Aħna ħanżom għajnina fuq l-iżvilupp li għaddejjin fuq din